Ja, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Eżis, kollegi, nil-għakom għonek għal din il-laqa, laqa tal-komitat tana. Il-lingwi kolla minn barra l-Estonjan u ma disponibli. Għada ser ikonna wkoll uh, zjara minn uh, Barbara Ajla l grup taħħa. Suppost għana membru ġdijt u koll, għadni marajtux, marajtix, il-senjura Martina Andersen, ija ser tuħu post il-kollega Debrun. U għalek, nil għawa maħna jke dawnek prezenti. Xaħtu kol najt illi ser ikonna seduta f'konġunta l-erba bej il-3 u kwart u l-5 u kwart fil-kamra A1 G2 ASF. Se niltaqgħu hemmhekk mal-Kumitat ta' Drittijiet tal-Bniedem kif ukoll l-ambjent u ħan indirizzaw il-suġġett drittijiet tal-bniedem u l-tibdil fil-klima. U għalhekk nistidinkom sabiex tieħdu sem tipparteċipaw nhar l-erba u ser konna kol rapport eh, minn rappresentazzjoni ta' ċipru, kollox huwa disponibbli fuq eh, is-sit elettroniku. Punt ġdid Il-lista ta' minuti jekk niżbruhom kollha fuq xulxin huma 3 metri 12 cm 5 mm ġifiri iktar twillu minn persuna u għalhekk dawn il-minuti kull darba eh, dawn il-minuti se jibdew jintbatu mod elettroniku għal xinkella kull darba rridu nżarmaw bosk biex eh, nibatulkom il-karti kollha. Qed narakom eh, s sinjal braskom li taqblu u għalhekk Musa nidħol fil-rigward tal-minuti anka tax għal-sur eh, Nikkes imma dawn huma l-minuti. Issa nilqa il-mistieden Ewlini hawnhekk il-Ministru tas-Saħħa minn Ċipru. Is-Sur Stavros Malas nilqgħu hawnhekk maħna fil-kumitat tagħna. Kontenti ħafna l-qija hawnhekk u li qed maħna, eh, magħna, prezentanna x'għandna nistennew dawn ix xur li ġejjin anka fil-weekend li ġej għandna laqa informali tal-Ministri u serseħ ġo Ċipru. Aħna kontenti li għanna sa din il prezidenta eh, Ċipriotta illi għanda program konkret ċar u bħal dejjem Inti l-missidina u l-lini lek intu kil-kelma Umbat nisim l-koordinaturi, umbat il-kollegi tal-komplement tal-komitat. Jekk joġbok, is-sur Malas. Good afternoon, everybody. Warraf senar tajjeb, kulħadd, Aziz President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Jiena ta' onorat li nista' u dimkom u nippreżentalkom il program u l-anijiet tal-Presidenza Ċipriotta tal-Kunsill Ewropew fil-qasam tas-saħħa. Nħares l qoddim sabiex ikonna diskussjoni miftuħa mal-membri tal-Parlament Ewropew kif ħanimxu l qoddim fl-aġenda tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Il-trattat ta' Lisbona bla dubju introduċa proċess aktar attiv tal-Aki Ewropew. Il-Parlament Ewropew issa stenda l-setat tiegħu bħala entità leġislattiva li-żieda ta' madwar 40 settur ġdid taħt l-ambitu tal-proċedura ta' kodeċiżjoni u għandu rwol importanti x'jaqdi f'kwistjonijiet marbuta mal-MFF, il-qafas finanzjarju multianwali l istess ħin, dawn is-setat estiżi waslu għal aktar responsabiltajiet fil-konfront ta' ċittadini, il-Parlamenti Nazzjonali u l-Unjoni Ewropea. Il-Presidenza Ċipriotta tilqa bisħiħ dawn l-alternazzjonijiet u tħares il-qoddim biex ikun hemm it-twaqqif ta' komunikazzjoni interattiva u kooperazzjoni tajba mal-Parlament Ewropew firxa ta' kwistjonijiet tas saħħa pubblika li se permettu twettiq ta' saħħa aħjar għaċ-ċittadini Ewropej kollha. Matul is-sitt li ġejjin aħna nimmiraw li nkomplu fuq il-prioritajiet l-enin stabiliti mill-presidenza mit tlet presidenzi fil-qafas tal-programm ta' 18 il xahar tagħhom u ħanifrukaw fuq tliet għanijiet u tliet linji ta' azzjoni. L-ewwel nett il-Mart li ma jinxteriċ bi l-aktar fuq l-anzjanità b'saħħa tajba, mart bla frontieri u fl-aħħar l-innovazzjoni u l-aqwa prassi. Sitt xhur huwa perjodu qasir ta' żmien biex tikseb xi mirakli, iżda jiena fiduċus li jekk naħdmu flimkien fi spirtu ta' dialogu kostruttiv u fema reċiproka nkunu nistgħu nagħmlu differenza. Permettu li issa billi nibda ħanni niprezenta l-programm tagħna u l għanijiet tagħna tal-Presidenza fil-qasam tas-saħħa. Il-programm tagħna ħajfoka fuq erba' linji ta' azzjoni politiċi. L-ewwel nett, it-teddid tas-saħħa transkonfinali fl-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi ġirien u nifukaw l-iktar fuq il-mart li jinxteret jittieħed. Tieni, id-donazzjoni tal-organi u trapjanti tal-organi. It-tielet, l-anzjanità b'saħħa tajba matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja. U r-raba, approċċi innovattivi fil-qasam tal-kura tas-saħħa. L-ewwel priorità tagħna fuq it tedidiet tas-saħħa transkonfinali fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi tal-ġirien u nfokaw fuq il-mart li jittieħed ġej mill-esperjenza reċenti fuq l-influenza H1N1 u il-tifqija tal-ikolaj li identifikaw il-ħtieġa li jkun hemm aktar azzjonijiet koordinati mhux biss fl-Unjoni Ewropea iżda anke mal-pajjiżi ġirien. L-importanza ta' dan il-qasam diġà ġie identifikat kemm mal-Komunità Ewropea kif ukoll dik internazzjonali u azzjonijiet oħrajn diġà bdew mixjin f'din id-direzzjoni. Niktar diskussjoni reċenti mill-proposta tal-Kummissjoni fuq il-teddit transkonfinali għas-saħħa toħloq opportunità ġdida biex ikun hemm qafas legali b'kollaborazzjoni sfiqa mal-Parlament Ewropew. Għal dan il-an, konferenza fuq livell ta' esperti ġiet organizzata f'Ċipru il-ġimgħa li għaddiet. Il-konferenza ġabret flimkien numru ta' partijiet interessati mill-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi ġirien tal levant tal-Mediterran fuq u bdiet diskussjonijiet relevanti fuq kwistjonijiet kontemporani li nżidu l-kapaċità frabta mal-prevenzjoni, is-sorveljanza, twissija bikrija u kontroll effettiv tal-mart li jittieħed li jinxteret. Sħaqna wkoll fuq li fuq il-ħtieġa li jkun hemm azzjoni koordinata bejn l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri u l-pajjiżi ġirin fl-oqsma ta' prevenzjoni u kontroll tal-mart li jinxteret. Il-konklużjoni tal-konferenza ser jiġu preżentati fil-Kunsill Informali tas-Saħħa li ħajseħ Nikosija għada. It-tieni linja ta' azzjoni tagħna hija d donazzjoni u trapjanti tal-organi bħala għan aħari ta' altrawizmu u solidarjetà soċjali dan jista' jwassal għal benefiċċji ta' ċittadini kollha Ewropej li għandhom bżonn. Rridu nżommu f'moħħna il-numru kbir ta' pazjenti li qed jibbenefikaw minn donatur kompatibbli l-effettività tal-ekonomika ta' trapjanti kif ukoll il-numru kbir ta' pazjenti li jinsabu fuq lista ta' stennija għal trapjant kompatibbli wasal iż-żmien biex ikun hemm aktar azzjonijiet koordinati biex inżidu l-kuxjenza fuq din il-kwistjoni li naħdmu f'din id-direzzjoni tfisser li l-presidenza tagħna ser tħejji numru u tippromovi adozzjoni ta' numru ta' konklużjonijiet tal-Kunsill rispettivi fil-qasam ta' donazzjoni u trapjanti tal-organi, speċjalment fid-dawl tal-evalwazzjoni ta' nofs il-mandat li ġej ta' pjana ta' azzjoni għal donazzjoni u trapjanti tal-organi mill-2009 sa l-2013. It-tielet azzjoni linja ta' azzjoni tagħna hija anzjanità b'saħħa tajba matul iċ-ċiklu ta' ħajja. Qasam li identifika l-importanza tal prevenzjoni ta' dmart u l-promozzjoni tas saħħa f'kull stadju tal-ħajja u madwar iċ-ċiklu kollu tal-ħajja biex niżguraw li konna anzjanità li kollha saħħa tajba speċjalment taħt il-qafas ekonomiku korrenti u xejrit lejn anzjanità tal-popolazzjoni tagħna tfisser li għanna bżon proċess ta' ansjenità b'saħħa tajba mill-stadju bikri tal-ħajja biex niżguraw popolazzjoni produttiva, innaqsu it-talba ta' servizzi tas saħħa marbuta mal-mart kroniku u bħala konsegwenza diretta ta' dan nillimitaw l-ispejjeż tas saħħa u nipromuovu aktar tkabbir u produttività. Din il-priorità ser tiffoka ser tkun fuq xiex ħanisħu fil-diskussjonijiet tagħna fil-konferenza tal-presidenza tal-livell loli fuq l-ansjenità b'saħħa tajba matul is-ċiklu tal-ħajja. Din il-konferenza tiġbor flimkien partit interessati mis-settur tas-saħħa biex niddiskuta evidenza eżistenti u l-aqwa prassi biex naqblu flimkien fuq kif ħanimxu l-qoddim. Ir-riżultati tar din il-konferenza ser ifissru l-bażi għat-ħejjija tagħna tal-konklużjoni tal-Kunsill għall-anzjanità tajba b'saħħa tajba għal proċess kontinwu matul iċ-ċiklu tal-ħajja. U ser tidentifika wkoll xejrit kurrenti u tisħaq l-importanza tas-saħħa għall approċċ multidisciplinarju u interdisciplinarju għal aktar azzjoni. L-aħħar linja ta' azzjoni tagħna hija approċċ ta' eh, innovattiv fis-saħħa. Konformità ma l-istrateġija tal-Europa 2020 li qbilna fuqha f'Marzu 2010 qed nissaħħu biex ikun hemm unjoni ta' innovazzjoni li naħsbu li hija ta' tajba sistema ta' kura tas-saħħa li taħdem għal ekosistema l-innovazzjoni miftuħa li tiġbor flimkien partijiet interessati minn setturi differenti u żżid is-sinerġiji. Ix-xejra biex ikun hemm mal-aktar innovazzjoni qed tiġbed biex ikun hemm iktar eh, approċċ wiesa' u strumenti differenti li nistgħu nużaw mill-kaxxa tal-odda tagħna. Innovazzjoni miftuħa tfisser kunċett ġdid li qed jiġi ttestjat anke fil-Kummissjoni Ewropea forma tal-JTP, il-pjattaformi ta' teknoloġija konġunta fir-riċerka. Lan tagħna huwa li nippromovu l-kura tas-saħħa f'mod multidisciplinari u f'approċċ intersettorjali. Kumpaniji li jiżviluppaw drogi innovattivi, mediċina innovattiva, kumpanija b'interess fl-applikazzjoni tal-IT fil-kura tas-saħħa, mod innovattiv, kumpaniji li produċu l-ikel tfal għall akademiċi u esperti li ħajkunu ħut minn dawk li ħajħdu sehem fil-konferenza li ħed isseħħ fl-Arnaka f'Ottubru. Permetu li issa naddi għal prezentazzjoni fuq id-dokumenti leġislattivi li huma l-programm ta' ħidma tal-presidenza tagħna fil-qasam tas-saħħa. Qabel ma naddi għal prezentazzjoni tiegħi nixtieq nisħaq il-prinċipju ewlieni li ser ikun qed imexxi l-approċċ tagħna kemm fir-rigward il-programm ta' ħidma kif ukoll il-Parlament ser kun wieħed ta' rispett reċiproku. Nixtieq nisħaq madana kollu l-isvità ta' kwalinkwa linja ta' azzjoni, speċjalment brabta ma' s-saħħa għad kabbir il-programm konċernat huma marbuta mal kapacita ta' appoġġ finanzjarju. Ma nistgħux niksbu mirakli programm budget proposta 446 miljun euro fuq perjodu ta' seba' snin. L-ewwel dokumentana huwa l-proposta regolament fuq il-programm għas-saħħa programm għal saħħat kabbir fil-qasam tas saħħa fil-periodu 2014-2020. Dan huwa strument ta' importanza vitali biex implementaw l-anijiet ta' politika tal-komunità fis-saħħa. Diskussjoniet fil-Kunsil taħt il-Presidenza Daniża mxow ġmielhom u waslu għal ftehim ġenerali parzjali li nkiseb taħt il-Kunsill EBSCO f'nar il-22 ta' Ġunju Il-Presidenza Ċipriotta tħares il-qoddim biex ikun hemm kollaborazzjoni sfiqa mal-Parlament Ewropew biex niksbu ftehim sħiħ fuq il-kuntest tal-proposta biex nadottaw il-dokument fuq ftehim parzjali tal-ewwel qari. Jekk nżammu f'moħħna l-ftehim li hemm fuq il-budget tal-MFF. Naf li hemm ħafna emendi proposti mill-Parlament u b'mod partikolari dawk li qed jiffukaw fuq diżugwaljanzi potenzjali tas-saħħa bħala l-qofol tal-kriżi finanzjarja. Ta' bilħa jiena naqbel ma dawn it-ħassib, narafhom u nittama li il-programmi ta' ħidma anwali jkunu formulati b'tali mod biex iqisu l-ċirkostanzi straordinarji li qed iffaċċaw miljuni ta' ċittadini Ewropej u ser iħabtu wiċċhom magħhom bimplikazzjonijiet negattivi fuq is-saħħa. It-tieni dokument tagħna huwa proposta deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq TDD transkonfinali serja s-saħħa. Dan dokument dibattiti kbar għandu xieqsam mal-protezzjoni ta' ċittadini Ewropej firxa wiesa ta' teddidi tas-saħħa bioloġiċi, kimiki u ambjentali fin-natura tagħhom u jwassal għad-dispożizzjonijiet biex ikun hemm monitoraġġ aktar effettiv u tweġiba aktar koordinata f'każ ta' kriżi jindirizza wkoll numru ta' aspetti ewlenin fis-sigurtà tas-saħħa, inkluż li nkunu preparati, twissija bikrija, rapportaġġ, sorveljanza u tweġiba f'każ ta' teddidiet tas-saħħa bħalma kien hemm fil-Mart li nxteret. Ir-riżultat tad diskussjonijiet li bdew fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill mill-presidenza ta' qabel jipermetta permetti li presidenza ċipriotta biex timxil qoddim fuq dan id-dokument tiddiskutu tin-negozja aktar il qoddim mal-Parlament Ewropew. Jien mbassar li ħajkun hemm ħafna diskussjonijiet li jieħdu tuq eh, żmien kemm fil-Kunsill kif ukoll bejn il-Kunsill u l-Parlament. Iżda aħna impenjati u lesti li għamlu dan ix-xogħol bl-iktar mod pożittiv billi nżommu f'moħħna wkoll dak li seħħ fl-modi meta kien hemm epidemiji serji li Eh, kienew fl-Ewropa u niżguraw li niddeċidu mod eh, xira u raġonevoli biex ikun hemm aktar azzjoni effettiva u uniformi madwar l-Ewropa. it tile dokumentana huwa fil-qasam tal-farmaceutika, il-proposta fuq reviżjoni tad direttiva 2001/20 eh, tal-provi kliniċi. Dan huwa marbut mal-reviżjoni tar rekwiżiti biex ikun hemm il-provi kliniċi fuq il-bnedmin li qed jimmira li jkun hemm skoperta ta' jew verifika ta' azzjonijiet differenti ta' prodotti mediċinali differenti jew wieħed biss u jipprova jibtejjeb l-armonizzazzjoni tal-evalwazzjoni l-awtorizzazzjoni tal-provi kliniċi. Il-Kummissjoni hija mistennija li żomm li tressa proposta fuq regolament eh, matul il-Presidenza Ċipriotta u aħna lesti li meċu d-dokument il qoddim u nittamaw li naslu għalqbil fuq dan il-kuntest fuq il-livell ta' kunsill. Ir-raba dokumentana huwa l-proposta direttiva 89/105 marbuta ma' trasparenza tal-miżuri li jirregolamentaw il-prezzijiet tal-prodotti medicinali għall-użu tal-bniedem u l-inklużjoni tagħhom fl-ambitu tal-sistemi tas sigurazzjoni tas-saħħa nazzjonali li ħadiħu post direttiva 89/105. Id-direttiva ta' qabel hija meqjusa li ma tix rifletti l-komplessità tal-prezzijiet u l-proċeduri ta' rimbors fih dan l-Istati membri. Id-direttiva ġdida mhix ser taffetwa il-politiki nazzjonali marbuta mal-prezzijiet u l-organizzazzjoni tas sistemi ta' assigurazzjoni soċjali. l għajr li kunem kazijiet neċessari fejn hemm bżonn li kunem aktar trasparenza li tiġi żgurata. Diskussjoni fuq proposta tal-grupp ta' ħedma fuq farmaceutika u tamir mediku imbdiet mill-presidenza Daniża u aħna ser inkomplu namlu dan ix-xogħol matul il-presidenza tagħna. Ix-xogħol ser ikompli wkoll f'din id-direzzjoni fuq il-livell tal-Parlament Ewropew fejn għal darba oħra hemm kollaborazzjoni kbira li hija meħtieġa u ħajkun hemm ukoll dibattitu ta' linji gwida fir-rigward il-Kunsill EBSCO li ser jiġi preżentat propju fil-Kunsill EBSCO skużawni f'Diċembru 2012. Il-ħames dokumentana huwa reviżjoni ta' qafas regolatorju fuq it-tamir mediku li konsisti b'reviżjoni ta' proposti għal direttiva proposta l-direttiva ta' tamir mediku u jħassar id-direttiva design 385 u 93 u l-proposta ta' direttiva marbuta ma' tamir mediku diagnostiku in vitro li jħassar id-direttiva 89 79 u jimmira li proteġi s-saħħa u s-sigurezza ta' ċittadini Ewropej biex billi jiżgura li s-suq waħdin ukoll jaħdem tajjeb. L-inċidenti reċenti fir rigward l-impjanti ta' sider u eh, l-hip replacements eh, metal on metal zvelaw li hemm bżonn ta' koordinazzjoni kbira bejn l-istati membri f'dan ir-rigward biex nissiguraw is-sikurezza tal-pazjenti. Il-presidenza tagħna ser taħdem mal-Kunsillu mal-grupp ta' ħidma biex ninegozjaw bl-aqwa mod u nżidu l-aċċettazzjoni tal-stati membri fil-ħin stipulat. Huwa importanti li nsemmu li lan tagħna wara nkomplu xogħol fuq l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni eżistenti fuq it-tamir mediku biex ikun hemm il-ħidma tal-entitajiet biex il-ħidma tal-entitajiet notifikati taħdem tsow, ikun hemm kooperazzjoni, koordinazzjoni, komunikazzjoni bejn l-istati membri għat traċċabilità u anke biex tiggarantixxi sikurezza tal-pazjenti taħt diskussjonijiet li jmiss fuq reviżjoni tal-qafas regolatorju. Is-sid dokument tagħna huwa l-proposta għal regolament fuq l-ikel maħsub patrabi u anki għat-tfal żgħar u l-food u l-ikel għal għanijiet mediċi speċjali. Dan ħajħu post jipprova ċara u jissimplifika l-qafas legali kurrenti fuq l-ikel għall-użu nutrizjonali. Aħna bħala Presidenza Ċipriotta aħna namlu għata intermedjarju bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni biex nippruvaw intemmu dan id-dokument u nittamaw li dan naslu għalih fit-stadju tat-tieni qari, stadju bikri. Is-seba' dokument il-proposta għal eh, direttiva tal-kolazzjon fejn jieħu ħsib il-konformità ta' setat implementazzjoni tal-Kommissjoni mill-artiklu 9 290 u design ta' trattat tal-ħaddim tal-Unjoni Ewropea u li għaddi l setat ta' delegazzjoni lill-Kummissjoni. Il-Presidenza Daniza bdiet id-diskussjoni fil-Kunsill u l-Presidenza Ċepriotta ħad kompli b'kull sforz biex tmexxi l qoddim ix-xogħol li sar fuq dan id-dokument. President, membri onorevoli, dan mod ġenerali kien il-programm ta' saħħa għall-Presidenza Ċepriotta. Aħna nafu l-responsabilitajiet tagħna l-qoddim f'dan ix-xogħol u s-sensitivitajiet ta' ċertu kwistjonijiet. Nafu li fejn hemm ir-rieda nistgħu nimxu l-qoddim u aħna nserħu bil-kbir fuq il-kollaborazzjoni tagħna mal-Parlament u l-Kunsill u għanna u nistgħu nimxu l-qoddim f'kwistjonijiet ta' politika għas-saħħa għal benefiċċju ta' ċittadini Ewropej. Fuq il-kwistjonijiet li sħaqt fuqhom ma nistgħux ninjoraw l-ambjent ġenerali li hawn bħalissa madwar l-Ewropa. Il-kriżi ekonomika li qed wassal għal bidliet demografiċi u tpoġġi pressjoni kbira fuq is-sistemi tas-saħħa ta' kull stat membru. U għalhekk fin-noqqas ta' riżorsi finanzjarji dan huwa żmien li nkunu kreattivi. L-avvenimenti li għaddejjin bħalissa kuljum qegħdin jissussaw in-nisġa ekonomika u s-soċjetà tal-Ewropa b'mod li qatt ma kien hawn bħalu qabel. Ta' bilħaq ngħidu li l-Ewropa waslet fi żmien ta' prova issa, l-iktar wara l-ewwel wara t-tieni gwerra dinija. Fi żminijiet ta' gwerra fejn kien hemm solidarjetà li hija reazzjoni umana naturali biex ikun hemm lajxin, fi żminijiet ta' paċi wkoll ir-reazzjoni m'għandix tkun differenti. Jiena nittama li l-koll nquma din l-okkażjoni u nuru s-solidarjetà Ewropea li aħna nħadnu retorikament. Grazzi. Like also to thank the... Nishtiq nirringrazzja l-erba rapporters kena diskussjoni tajba matul tħejjija tal-Presidenza Ċipriotta. Grazie, President. Thank you very much, Minister, for the explicit outlook for the next... For... Grazzi ħafna tal-li spiegajtinna xol pjanata x li ġejjin, ħafna xol fuq l-agenda, qed nara ħafna Eh, membri li jixtiequ jitkellmu. Ħanibdew l-ewwel bil-koordinaturi. Is-Sur Peter Liza fissam la Pepe. Grazzi ħafna Sur President, grazzi ħafna lill-Ministru. Jina kontent ħafna illi intom se tindirizzaw dawn il-punti eh, għasek importanti mod partikolari d-donazzjoni tal-organi nafu kemm hawn min qiegħed jistenna bil-ħerqa li jingħata xi organu dan il-livell u dan l-approċċ għadna nix biżejjed fih għalih fl-Europa, anka l-Parlament tagħna irid jindirizza temi bħal eh, traffikar tal-organi u għalhekk anka l-Konsill tal-Ewropa fi Strasburgu qed jaħdem sabiex ikun hemm protokoll li jindirizza dan il-qasam tal- tal ta' traffikar tal-organi. Tal Matem dan il-pjantazzjoni tal-programm tas saħħa aħna tajni l ġdid, aħna tajni ħtitlu ta' Health for Growth and Citizen. Dan il-mod anka ċittadini jkunu involuti u ma jibqawx passivi u jħossu li jisom weħlu f'din il-kriżi ekonomika u għalhekk inkludunihom anke sa mit-titlu ta' dan il-programm tagħna sabiex aħna verament nindirizzaw il-qalba ta' din tas-saħħa ta' ċittadin. Kena xi problema bl-interpretazzjoni il-President mid ma kienx jirax mill-kanal Ingliż. Naħar punt xtaqt Nirringrazzjak ukoll li tkellemtu fuq ħadd indirizzaw ukoll eżaminazzjoni klinika. il kummissjoni wkoll għamlet din il-proposta ħadd tagħha fuq il-clinical trials. Hemm ħafna xogħol għaddej anke mill-lat akademiku hemm l-industrija li qed jagħmlu testijiet ħadd tagħhom u qed jistennew bil-ħerqa din id-direttiva. Xtaqt najdlek li minnaħa tal-Parlament Ewropew anka sa ċertu punt minnaħa tal-Kummissjoni diġà eh, ilhom jippruvaw indirizzaw din id-direttiva dawn l-aħħar xar snin u għalhekk hemm bżonn ta' koordinazzjoni Ewropea iktar b'saħħitha għall-interess tal-pazjenti, tal-industrija u anka tar-riċerka. Grazzi ħafna Peter. Signor Linda McKevin. Grazzi ħafna. Grazzi anke l-President tal-Konsil. Jekk tippermettu li xtaqt ħulkom tal-ambizzjoni tagħkom. Kolli ngħid li kultant jekk inkunu preċiżi niffukaw fuq ftit punti ikun aħjar, però nawguralkom li eh, dak kollu tixu ikun ta' suċċess kieku jien minnkom nindirizza iktar il-parti leġislattiva. Intom qed titkellmu fuq il-qafas legali u t-teddi tas-saħħa. Inti indirizzajt il-punti importanti jekk taraw anka il-saħħa transkonfinali u anka xirna xena niksbu anka fl-istati membri, jekk anka tindirizzaw dawn il-partijiet mod leġislattiv verament tkunu ksibtu ħafna. mhux se indirizza direttiva ta' trasparenza għaliex eh, dan jiġbru fihom il-clinical trials u eh, l-apparat mediku li diġà indirizza l-kollega tiegħi qabli. Hawnhekk nixtieq ngħid illi dan il-qasam għandna naraw illi jkun hemm il- eh, l-iskambju ta' informazzjoni, l-iskambju tal-espertizmu sabiex anka l provi li jisiru isiru fl-interess ta' kulħadd u mhux kulħadd jipprova jżomm idejh fuq uh, dak li jkun kiseb. Aħna minnaħa l-waħda rridu nipproteġu dawk li jkun qed jipparteċipaw f'dawn uh, il-provi u anka naraw x'ikunu uh, il-riżultati. Fuq l-apparat mediku nittama illi ma tindirizzawx biss il-kontenut tal leġislazzjoni imma anka id-diskussjoni li aħna resqu hawnhekk għaliex ma nafux xar issir eh, permezz ta' dawn il-korpi ta' notifikazzjoni. X'taħsbu jekk tħarsu l kategoriji differenti? Taħsbu li dan kollu jisir parti mill-korp eh, ta' notifikazzjoni? Jekk apparat mediku għandu bżonn l-autorizzazzjoni jekk huwa għodda jew nkella huwa eh, eh, xi ingredient attiv, ma taħsbux li dan għandu bżonn ta' autorizzazzjoni minn korp farmaceutiku ġifieri ser tkun eh, xi aġenzija u ħadiħa tkun aġenzija Ewropea ta' tafu naħseb illi il-Parlament Ewropew qabel anke ma ħareġ dan l-iskandlu tal-impjanti tas-sider talab għal leġislazzjoni stretta. Taqbel miħaj fuq il-fat li dawn l-apparat mediku dak li jintuża fil-medicina xorta ser nużaw mekanizmu fej konna Per eżempju, korp ta' notifikazzjoni wieħed fi stat membru jkun hemm uh, xogħol ta' kollegament bej uh, l-awtoritajiet differenti u jkun hemm anke komunikazzjoni tajba bej il min jipproduċi eh, dan l-apparat jew uh, eh, il-materjal. U mhux bħal ġermania per eżempju, jkollok dawk il-korpi kollha differenti, imma anka Ehm, Fil-Ġermanja għandek 18, pan mamlu eżempju l-kumpanija BIP fi Franza, id-deċidew illi eh, jaħdmu permezz għal ġermanja ġifiri noqogħdu attenti fil rigward tas sistema. Tista' saraħ li moħħi illi aħna kif qed nistennew il-Kummissjoni sabiex tniedi il-provi kliniċi u anka il-tamir mediku f'Settembru intom serdin tafsu fuq dan kollu taħt il-Presidenza Ċipriotta. Bahut Bern on behalf of the S&D Group and now Mrs. Panakova on behalf of the Liberals. Fissa mill-Liberali, Snira Panakova. Grazie ħafna, Sir President, grazie ħafna anka l-Ministru ta' prezentazzjoni tiegħu ovvjament. Ser jkollok bieċa xogħol jibsa għaliex ċertu spettattiva mill-qasam tas-saħħa taħt kull prezidenza sabiex il-leġislazzjoni titmexxa l-qudiem mod ambizzjuż dawn huma dossiers hemm dossiers li huma diġà blokkati minn tagħna u hemm pressjoni għalhekk mill-Istati Membri anka fir rigward tal-bilanċ finanzjarju. Għalhekk il-mistaqsija tiegħi hija jekk u ser tiddiskutu Uh, l-impatt fuq terminu twil anka fis-settur tas-saħħa. Mod partikolari fej inna naraw dan l-impatt negattiv għal tul ta' żmien. Forsi bħala rapporter għal Parlament Ewropew fuq id direttiva tal-trasparenza anka fil-qasam tal-farmaceutika. Forsi għandi ndresa tħassib tiegħi għaliex intom tafu x'inhi ir-reazzjoni minna tal-Istati membri. X'taħsbu li sta jsir biex proposta timxi l qoddim Xinu malanijiet għanijiet tagħkom? U l-bażi li intom taħsbu li din id-diskussjoni tista' tagħmel iktar progress anka mal-Istati membri. Thank you very much. And the last speaker in the first round is Marina Jana Kudakis on behalf of the ECR Group. Sinjira Kudakis, jissam l-ECR. Grazie ħafna, Sur Ministru, tal-prezentazzjoni dettaljata li aħna pala grupp nil-qawa. Jaġobni ħafna l-komment li għamilt fuq l-nuqqas ta' rizorsi finanzjarja Inti użajt il-kelma sofos jekk qed ngħidha tajjeb, tgħid il-kelliema, ġifieri aħna rridu verament noqogħdu attenti x'qed nagħmlu għaliex qegħdin fi żmien delikat ħafna. Inti għamilt referenza għal transkonfinali fuq l X'i X'irwol għandu dan fil-punti ta' x'seħħ seħanka fil-konferenza li kellkom il-ġimgħa li għaddiet għaliex huma kienu preżenti. Fuq il-donazzjoni tal-organi din dan huwa suġġett uh, għal-qalbi ħafna u nixtieq nara enfasi fuq uh, l-element ta' volontarjat u mhux skambju ta' flus u qed nara li biss tkun taħdmu fuq dan l-approċċ. Fuq xuħija, naħseb li għamel sens li naħdmu fuq dan il-qasam għal jekk aħna nżommu ċittadini tagħna b'saħħi tam se jkun nafqu nqas flus. Aħna kontenti bl-aġenda li għad tres u, u nawgurawlkom kun suċċess. Grazzi ħafna. Il-kollega Suza fissem il-Gwe. Grazie ħafna, Sur President. Kien interessanti ħafna li nisimaw li l-Ministru tal-Presidenta Ċepriotta li spjeganna xinu ma prioritajiet għalihom. Jiena għandi żewġ mistoqsijiet eh, ewlenin forsi iktar il-qoddim minn resa oħrajn. L-ewwel net. L-Orizzont 2020. Il-programm li jibda budget ta' 80 miljun euro għal sitt snin Minnom da 31.7 miljon euro ser jintużaw għal sigurta flikel, sostenibilità tal-agrikoltura, ġifi dan ifisser illi 5.2 biljun kull biljun kull sena skont il-kelima, ġifiri jekk anka naħdu konsiderazzjoni l-kriżi finanzjarja fl-istati membri X'taħsbu fuq dan l-ammont allokat taħsbu li dan se jkun biżejjed sabiex jikkontribwixxi sabiex nindirizzaw l-sfidi fil-sigurtà tal-ikel u l-qasam tas-saħħa? Punt ieħor. Dan jorbot ukoll mal ewwel mistoqsija tiegħi jiġifieri. Tista' forsi anke tispjegalna aħjar eh, kif eh, ser taħdmu fuq eh, l-inugwaljanza fil-qasam tas saħħa u kif ser eh, taraw li anka f'dan il-perjodu ta' kriżi nindirizzaw dawn l-inugwaljanzi mhux biss bejn l-istati membri imma bejn il-pajjiżi ġenerali. Għana t-naraw illi il-kwalità hawnhekk din l-ingwaljanza maħniċ nindirizzaw f'tali mod li naqsu differenzi bejnietna. Reċentament din il-qabża narawa dejjem ikbar, forsi mod speċifiku u ktar konkret tista' tispjegana x'ser ikunu l-miżuri li intom besibu tieħdu sabiex tindirizzaw l-inugwaljanza. Mela, temmejna l-ewwel eh, diskussjoni minnaħa tal-koordinaturi. Nadil kelma lill-Ministru sabiex iwieġeb minnaħat tiegħu. Mela. Grazzi ħafna tal kommentiva zinna il-donazzjoni tal-organi u trasport biex naraw il-punti fundamentali. L-ewenet mill-perspettiva medika u t tininet mill-perspettiva ta' soċjetà u l-mobilizzazzjoni ta' soċjetà u l-effetti li din jista' jkollha fid-donazzjoni tal-organi. Forsi intom intom konxi ma jena nistanajdilkom li terz mill-popolazzjoni ta' Ċipru huma donaturi tal-mudullun. Aħna mobilizzajna lis soċjetà b'tali mod li aħna issa eh, qed jirnexxinna jkollna dan in-numru tant kbir ta' nies li huma donaturi. irridu nindirizzaw din dimensjoni ta' soċjetà x'jekk inti tindirizzaw timmobilizza s-soċjetà, inkunu nistgħu niksbu dak li nixtiequ. Iżda minkejja dawn aħna għandna xorta waħda bżonn ta' eh, l-organi l-oħra. Palma qed hemm dimensjoni Hemm id-dimensjoni wkoll ta' soċjetà ovvjament raġuni sa ċertu punt fejn jekk ikollna biżejjed kooperazzjoni fuq livell Ewropew. Ġifieri aħna nxtiequ inwessaw l-kooperazzjoni tagħna fuq id-dimensjoni Ewropew rid ikollna l-opportunità li konna l-aċċess għall-organi eh, aċċess wiesa kemm jista' jkun fl-Ewropa kollha kemm hi. Ġifieri din t-tieni dimensjoni. Issa fuq il-kwistjoni tat traffikar. Iva fil-fatt nistgħu ngħidu u din nara anka minn perspettiva ta' Ministru tas-Saħħa li aħna kellna sitwazzjonijiet fejn leġizlazzjoni mhux effettiva waslet biex eh, kien hemm il-possibilità għal traffikar ta' l-organi u rridu naċċettaw li din hija xi ħaġa li qed tiġri fl-Ewropa. Issa rridu noqogħdu attenti fuq dan. Aħna rridu eh, kooperazzjoni aktar uniformi bejn l-istati membri għaliex b'dan il-mod ikunu qegħdin noħolqu mod ta' kif inħarsu eh, milli jkun hemm dan it-tip ta' traffikar tal-organi. Issa fuq il-kwistjoni tal-programma s-saxħa dinja kwistjoni ġid diskussa ħafna, partikolarment fuq dik li huwa l-isem. L-isem issa huwa saħħa għat kabbir il-parlamenti ti proponi iċ-ċittadini ma nafux ħajkun ir rizultat ħar jista' jkun li nżiduh jista' jkun naqsuh. Dak li rrid ngħid huwa li l-iskala ta' dan il-programm mhijiex xi ħaġa enormi. Qed nitkellmu fuq 446 miljun euro u dan fuq perjodu ta' xi 6-7 snin. Ġifieri l-intervent eh, differenza li ħal jagħmel dan l-ammont probabbilment eħan eh, nkunu eh, franki. Probabbilment mhux ħajkun daqshekk kbir. Għalek, jekk insejħu l mod jew ieħor, il- il-mertu u l-direzzjoni finanzjarja ta' wara il-programm huwa dak li fil-fatt ħajamil differenza. Issa fuq dawn il-provi kliniċi kien hemm minkom li semmewhom. Mela, forsi, eħan, eh, eh, eh, nihdu parentesi għawek aħna għalfej irridu direttiva fuq il-provi kliniċi armonizzata. L-Unjoni Ewropea se tkun qed tiffaċċa nuqqas kbir ta' eh, mediċini innovattivi fil-ġejjin qarib. U għaliex dan? Għaliex eh, l-iskoperta ta' dawn il-mediċini eh, qed timxi aktar bil-mod. U raġuni għal dan u għal fatt li il-provi kliniċi huma madwar 50% tal-ispiża biex wieħed e, jiżviluppa din tip tal-mediċina għalhekk ħanaraw li dan it-tip ta' żviluppar ħajjimxi aktar bil-mod, ġifieri dawn il-mediċini eh, innovattivi. U dan mhux biss minħabba il-provi kliniċi imma wkoll minħabba l-fatt li m'għandniex proċedura armonizzata u minħabba firxa ta' raġunijiet oħra li forsi eh, f'ċirkostanzi oħra nistgħu niddiskutuhom dawn għandhom qasma riċerka. Għalhekk fl-Ewropa għandna bżonn ċertament eh, mhux biss il-mediċini innovattivi biex ikonna dawn it-tip ta' provi kliniċi imma għandna bżonn eh, tkabbir innovattiv, iġviri tikonna dak l-element il-kapacità għall aħjar industriji li jeżistu fl-Ewropa li jkunu jistaw jippruvaw dawn il-mediċini u jiksbu mbagħad ir-riżultati li jixtiequ. Għalhekk hemm dan il-komponent ekonomiku wkoll. Issa jek nindirizza il-mistoqsijiet tagħkom. L-ewwel net, grazzi tal-kummenti. Mhix ħaġa ħażina li nkunu ambizzjużi, aħna nkunu ambizzjużi. Iżda jekk jirnexxinna niksbu dak kollu li jirnexxinna niksbu ħankunu kuntenti. Issa fuq il leġislazzjoni ta' tiddit lejn il-saħħa. Din hija xi ħaġa diffiċli naqbel magħkom, ovvjament jiena ħat nota l-ewwel nett li fuq livell tal kunsil kien hemm xi tibdil fundamentali għad-direttiva ta' tiddit fuq saħħa. Kif ukoll nista' napprezza reazzjoni li kellna mingħand il-Kummissjoni, rridu nżommu f'moħħna il-prinċipju ġenerali li hemm wara din id-direttiva. U l-prinċipju huwa li għandna bżonn ikonna kemm jista' jkun koordinament fl-Ewropa għaliex mill rajna fil-passat eh, ma kenniex dan tip ta' koordinament, ġbir tajjeb li konna. Għaliex jekk ma jkonniex koordinazzjoni bejnietna ħan nispiċċaw noħol u mhux biss vojt u nispiċċaw ma nistawx nwaslu opinjoni, iżda kultant qed ikollna wkoll konsiderazzjonijiet kummerċali, jispiċċaw dawn il-konsiderazzjonijiet kummerċali jitlu biex jimlew dak il-vojt li konna u rajna xġara e, biex tal tilqim per eżempju. Għalek irridu naraw l-ambitu ġenerali wara dan kollu. U ovvjament aħna namlu l-almutana biex nipruvaw neħu ftehim minn tan inqasuq livell ta' konsil jekk irnexxinna. Anka jekk jiena nista' nifhem il-punt tagħkom li forsi qed ikunu ambizzjużi żejjed, imma ejja nkunu ambizzjużi biex niksbu xi ħaġa naħseb fuq il-provi kliniċi eh, diġa rispondejt, issa fuq l-apparat mediku, ovvjament Iva għanna l-iskandlu tal-PIP, ek beda kollox. Irrit nammetti li ma tantx kellna koordinament. U jekk kan wieġeb bħala Ministru tas-Saħħa issa nista' ngħid li aħna konna qed nieħdu opinjoni mbagħad rajna li awtoritajiet oħra nazzjonali kellhom opinjoni differenti fuq l-istess ħaġa. U dan wasal għal sitwazzjoni fejn qegħdin nispiċaw niġu wara dembna. Iżda aħna il-koll bilna U jina naħseb li dan kien pass il qoddim importanti fuq il-fat li il-Komissarju għas-saħħa eh, ħareġ sqarrija li fija stiden li l-Istati membri biex għall-inqas jfasslu reġistru. Ġifri reġistru nazzjonali fejn aħna nistgħu nintraċċaw kull individwu li kellu impjant. Anzi, protezi U din hija direzzjoni biex niddiskutu id-direttiva l-ġdida, forsi kun nistgħu nimxu din fuq dan. Issa l-proposta l-ġdida li hija qoddimna naħat implementa miżuri fuq il-ħatra u s-supervizjoni għall awtoritajiet u l-entitajiet ta' notifika kif ukoll ir-rakkomandazzjoni tal-awditjar li għandu jsir minn dawn l-entitajiet. Issa jena nieħu l-punt tiegħek li dawn l-entitajiet ta' notifikar jieħdu ċertu responsabilità partikolarment fuq ċertu protezi li għandhom element eh, farmaceutiku u li għandhom bżonn pereżempju liċenzja. U jiena naħseb li din ħatkun parti mid-diskussjonijiet tagħna. U jihdu diffiċli wieħed jagħmel linja naċċetta dan il-punt, iżda għanna bżon nibdew minn ximkien. Issa fuq il-vigilanza farmakoloġika. Aħna fċipru għanna esperienza fuq dan, inti semmejt eh, il-krizi ekonomika. Mela, l net. Jina naħseb li dak li notajt huwa li minn tal-inqas il-kumpanniji tal-mediċini eh, f'dan iż-żmien diffiċli huma lesti li jagħmlu ċertu konċessjonijiet lil sistemi ta' kura tas-saħħa. U dan huwa fil-fatt il-każ u ilhom jgħidu li hekk li li bħala Ministru tas-Saħħa ġifieri qed niskellem issa b'dan il-kapell u aħna anke f'pajjiżna pprovajna nimplementaw miżuri biex innaqsu l-ispejjeż. U aħna konna effettivi mhux ħażin U għalhekk għalkemm din hija direttiva li ħankun qegħdin nifacċaw, għandna xi punti li rridu niddiskutu fuq il-ħinijiet tal-liċenzji tal-mediċini innovattivi kif ukoll il-ħinijiet miħtieġa għal medicin ġenerali, eccetera, din hija kwistjoni ewlenija. U hemm filosofija ġenerali fost il-kumpaniji li produċu l-mediċini f'dan l-istadju li kollhom eh, prezzijiet aktar eh, aħjar tal-mediċini. Tal aħna nistaw nkuntattjawhom huma lessi li jkomplu din id-diskussjoni. Għalhekk ti permetu li ħanada ngħaddi għal-kelm għal-mistaqsijiet ta' Sinjura Jana Kolakis. Grazzi ħafna, Iva, fil-fat kena laqa ta' diskussjoni l-ġimma l-oħra, u Iva, dan li CDC kienet jiffaċilita bil-kbir l-informazzjoni speċjalizzata li tingħata lill istati membri u jiena nixtieq nenfasizza li r-rwol tal-ECDC huwa importanti b'mod partikolari għal pajjiżi żgħar propju bħal Ċipru. Huwa għalhekk li aħna għażilna din il-kwistjoni, ġi għażilna ndiskutu din il-kwistjoni għaliex pajjiżi żgħar fil-fatt mhux neċessarjament għandhom il-kapaċità u l-esperjenza l-arfin esperts li huwa meħtieġ u l-ECDC kienet jimla dak il-vojt eh, ġifri fl-arfin esperts jew inkella l-informazzjoni nieqsa billi nagħtu l-informazzjoni speċjalizzata neħtieġa u din kienet esperjenza li kellna wkoll bit eh, bitfaqih tal-H1N1. Issa dwar donazzjoni tal-organi dinja mistoqsija li fil-fatt ġa sa ċertu punt koprejta fuq il-volontarjat li jena wġib aktar kmini il-mobilizzazzjoni tas soċjetà li jiena semmejt qabel hija xi ħaġa fundamentali. Issa dwar il-mistoqsija tiegħek fuq e, it-tixjih f'saħħtu jiena rrid ngħid li it-tixjih u f'saħħtu imorru kontra xulxin e, ħadd ma jixxieħ f'saħħtu, iżda jekk verament inħarsu lejha minn perspettiva xjentifika it tixieħ saħtu għal riżultat ta' numru ta' proċessi bioloġiċi li kunu edin iseħħu fl-istadju kmini tal-ħajja, fin-nofs tal-ħajja u ovvjament un aktar tard fil-ħajja. Iġbir forsi nistaw najt najdu tixieħ aktar f'saħħtu u hekk inkunu korretti. Għalhekk li aktar rridu ninfisizzaw fil-laqgħa livello li tagħna huwa l-importanza li l-interventi namlu l-interventi fil-ħajja tagħna fil-vizzijiet ta' dak li niklu pereżempju. Il-kwistjonijiet tal- ta' nofs l-età, ġifieri kwistjonijiet kardiovaskolari, il zokkor dawn l-affarijiet kollha qegħdin jagħmlu pis kbir fuq is-saħħa. Irridu nenfasizzaw ukoll kwistjonijiet tat-tielet età U fuq dan mhux biss ħan id-diskutu il-mart li huma pita' pis għal tielet età u l-interventi addizzjonali iżda aħna għamlu diskussjoni wkoll forsi naqra provokattiva fuq ir-riżultati tar-riċerka tal-ċelluli staminali. U ħafna drabi intom taraw jekk taqraw il-proposti ta' otjiet fuq din it-tip ta' riċerka ta' ċelluli staminali, ħafna drabi huma indirizzati lejn it-tielet età u jgħidu iva għamlu riċerka biex naraw dik il-marda jew dik il-marda l-oħra u dawk ħafna drabi huma mart ta' anzija tal-anzjani. Ta U aħna nixtiequ li dan id-dibattitu jikxef mhux biss il-Ministri tas-Saħħa meta ninformaw waqt il-Kunsill imma wkoll uffiċjali u ngħidulhom aħna x'inhi l-pożizzjoni tagħna fuq ir-riċerka ta' ċelluli staminali għax fl-opinjoni umli tiegħi dan huwa perjodu tajb ħafna għal din it-tip ta' riċerka u rridu nkunu nafu l-aħħar informazzjoni. Issa nasal għal mistoqsija tiegħek li misni forsi eh, wieġib tal-ewwel Rinti fimt, ma jena nista' nwieġeb din mistoqsija dwar il-portafol ta' riċerka. Mux ħanqot nitħol fid-dettalji sabiex eh, ma noqodux nirduppjaw l-affarijiet, ma ħanajdilkom dan. Dan huwa program ta' 80 biljun li ovvjament il-Parlament għall-ewwel darba jixti iżidu għal 100 biljun. U dan ikun messaġġ tajjeb din hija l-ewwel darba li l-Parlament qed jagħmel din ix-xewqa. Iżda, dwar kif ħajitqassam dan il-budget jekk tippermetti li jena naħseb li dinja diskussjoni li taqa taħt il-kumitat iter u mhux hawnhekk. Iġvi eh, ma nħawdux il-portafolli anka kemm jiena kieku nixtieq nwieġbek. Grazzi ħafna, Ministru, għal dawn il-tweġibiet eh, konkreti u dettaljati għal mistoqsijiet li saru, issa nistaw nibdew it-tieni round ta' mistoqsijiet. Issa l-ewwel kellim huwa Andres Pilalo. Muchas gracias, señor President. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, Sur Ministru għal dawn il-punti għandi xi żewġ mistoqsijiet fil-fatt diġà bdejt twiġibhom imma hemm żewġ punti partikolari Eh, waħda nisisti għaw waħda naqsem tħassib miegħek. L-ewwel nett, il-kwistjoni ta' trapjanti li eh, semmew ukoll il-kollegi tiegħi u jiena kelli pjaċir naħdem ma' dawn il-kollegi fil-liġi li għamilna eh, fuq it-trapjanti ftit ilu. Aħna nisabu f'mument fejn kif il-kriżi huwa suġġett kurrenti ħafna qed jintuża dan il suġġett biex jiġġustifika kważi kollox. U dan it-qajjem ċertu polemika f'ċertu mezzi ta' xandir fuq il-konvenjenza li wieħed jinċentiva ekonomikament id-donazzjonijiet. U reċentement kena din id-diskussjoni anka fi Spanja, jina naħseb li eh, rridu nkunu ibsa ħafna l ewwel net, il-parlament rridu mur kontra dan u tinnet jekk ikun hemm xi konvenzjoni internazzjonali rridu naħdmu bil-kontra ta' dawn il-prassi. Għaliex meta naslu li wieħed jista' joffri l-flus għal trapjant tal-organi, inkun ħan noħolqu pjaga kbira. ċertu stati qed juru li fejn hemm organizzazzjoni tajba u kampanja insir kampanja tajba in-numru ta' donaturi jiżdied u għalhekk irid ikun hemm kooperazzjoni bejn l-istati rridu ninvestu eh, f'kampanji ta' interventi soċjali. Ġifieri kwalunkwe ħaża ħaġa ħlif li noffru inċentivi ekonomiċi għat trapjanti. Għalix dan Iva f'moment eh, bħal dali għedin nejxu bħalissa ġifiri moment diffiċli ekonomiku ħan ispiċċaw e, eh, ħaġa indeċenti li ma nistawx nissupportuha it il-kwistjoni tal-krizi u il-tnaqis ta' fondi inti l-ewel konta titkellem li qabel u dim il-krizi rridu nkunu eh, kreativi. Iva rridu nżaw l-immaġinazzjoni rridu nkunu kreativi u effikaċi, iżda hemm ħaġa oħra li fid-dawl tal-politika li ċertu stati membri qegħdin jippjanaw l ħaġa li għamlu kienet li naqsu id-dritt għas-saħħa. U sabiex ikunu effikaċi, Mish ħaġa stramba li ħajkunu qegħdin naqsu wkoll il-budget f'affarijiet oħra għalhekk dawk li qegħdin japplikaw mhux ħajkollhom għajnuna. Għalhekk li lin mill-rispett tal-kompetenza ta' kulħadd iġbir Kummissjoni Kunsillu l-Istati Membri irridu noħorġu eh, mill-Istati Membri affarijiet bil-kontra ġifieri m'għandniex naqtaw drittijiet tas-saħħa irridu nevalwaw anka il-programm biex naraw xpis eh, ta' budgetet ikollu. Għanna ċertu rizorsi u jena naħseb li rridu nieħdu vantaġġ minn din l-opportunità biex ngħidu lill istati membri situazzjoni kifini. Jiena konvint li għandna bżonn nieħdu ċertu miżuri, uħut mill-miżuri iva naqbel magħhom, Iżda li naqsmu ċertu politika fiskali biex niprevjenu eh, il-frodi eh, hija jaħġa tajba, ma nix għalfejn għodu naqsu id-drittijiet għas-saxħa. Grazzi. Thank you very much, Amos, for the real emotional. Grazzi ħafna għal dan il-punt eh, li wasaltina bħafna emozzjoni. U Sur Florence issa il-kellim fuq il-lista tiegħi. Anzi, kont l-ewwel fuq l-istati għaj bat nsejtek, Sur Florence. Sur Ministru, Iva. Jina uh, eh, nixi naffaċa realtà u mux bis nifraħlek u għalek eh, jina niprofa nevita l-medicina mux bis għax minix uh, person xjentifiku, ma u kolax niprofa nevita li t-toba jina li impejpal dawn l-aħħar 18 sena u għalhekk inħoss Il-qasam tas saħħa għadda xewet prekarju għalija jena nħoss li l-Komissjoni għat titkellem għunak fuq dejat uh, ġodda, t-tikettar, aħna nħossu l-fukar tagħna set jitbiet mill-fatt li eżempju nżommu min-nies milli jibdew ipejfu U Huwa diffiċli veru illi eh, il-minu ta' ċertu ta' diffiċli tikkonvinċi biex ma jpejbx, però nistgħu nindirizzaw anka l izzaza Anka jina interessat eh, kif nistgħu nagħmlu dan it-tip ta' reklamar anka fuq il-pakketti fir gwar tal- eh, kimika li tintuża. sissa għanna bej 87 kimika illi jista eh, jitħaltu, u permess li jitħaltu bejnietom dawn nistaw jinħarqu u nispiċċaw nibilawhom aħna itħaħen. Għalek. Nix ikun naf x'approċċantkom f'dan eh, sabiex indirizzaw dan il-qasam eh, anka kif ħat indirizzaw il-qasam tat tabak minar ma nitħlu xi proibizzjoni fuq is-sigaretti imma anka biex naraw li ma tip ta' valwazzjoni nistgħu nagħmlu fil-qasam tal-kimika li tintuża. ħafna jaqblu illi il-sigaret fil-ħodu jkollu tomma tajba, pero idu naraw eżattament xfih dan il-prodott u kif nistgħu nindirizzaw dan il-qasam minħabba s-saħħa. Grazie Presidente, grazie. Grazie Sur President, grazie Sur Ministru għal prezenza tijak għawek. Aħna verament eh, grati tal prezenza tijak. Aħna nishtiqu najdu eh, zewċ punti. L-ewel wieħed dwar id-donazzjoni tal-organi. Jena naħseb li huwa importanti jekk fuq il-livell tal-kunsil ikunu nistgħu nilħu ftehim fuq il-preżunzjoni ta' donabilità. Anka Każ li il-persuna interessata, l-persuna li forsi tista' tagħti l-organi, eh, ma tkunx qalet li tixtieq tagħti l-organi jew mhix f'kundizzjoni li tesprimi din ix-xewqa. Għalhekk jiena naħseb li b'dan il-mod ikonna ħafna iżjed organi disponibbli għal dik li hija il-donazzjoni ta' l-organi u ovvjament xorta waħda nżommu l-prinċipju ġenerali li m'hemm ebda dubju dwar, dwaru li eh, din id-donazzjoni għandha ssir b'xejn. Tini net. Nireferi għal provi kliniċi dwar l-autorizzazzjoni fil-kummerċar tal-medicini. Għawek huwa ċar li fazi bħalma semmejt inti tajjeb li hija verament diffiċli anka l-industri eh, farmaceutiċi edin jimxu ħażin u kollha xumma jistgħu jagħmlu ħafna iżjed attivitajiet fuq ċertu medicini għal dawk il-mediċini rari għaliex fil-fatt dak li jiġri bħalma semmejt intu bħalma fakkart inti aħna nar qed naraw tnaqqis fil-mediċini ġodda li qegħdin joħorġu fis-suq. U ovvjament hawnhekk għandna xi proposti anka e, fil-strateġija Orizzont 2020 proposti li imbidlu bil-kbir e, billi inżidu l-kwalità tal-provi kliniċi iżda nagħmlu dan permezz ta' provi li mhux neċessarjament jużaw l-annimali. Għalhekk dak kollu li jista isir bil-ċelluli, bil-cultures tal-ċelluli. U b'dan il-mod nkunu aktar preċiżi minn aspett ta' statistika u nistgħu nreferu aktar eh, ikunu aktar eh, rilevanti għal bniedem meta mqabbel ma' dak li nieħdu mill-annimali. U għawek għalek probabbilment hemm din il-bżonn ukoll li eventwalment nikkunsidraw dak li qegħdin jgħidu l-industriji tal-farmaceutika. Jiġifieri li r-riskju fl-iżvilupp, jiġifieri biex inkunu nistgħu neħu dik il-fażi, huwa dak li jeskludi l-possibilità li huma jkunu involuti fid-produzzjoni eh, eh, ta', ta mediċini ġodda. Jena naħseb li dan huwa punt importanti ħafna u jena naħseb li anka jekk imbidlu il-provi kliniċi u l-autorizzazzjoni din hija xi ħaġa eh, li tista' tkun passi il qoddim għal dik li hija sigurtà u tnaqqis tal-ispejjeż grazzi. Vielen Dank, Vittorio Prodi. Und Grazie ħafna Sir Prodi. Daħar kelli missa Rod Berend, jekk jogħġbok. Għandek mistoqsija supplementari, Iva, grazzi President, ġenerus ħafna. Nishtiq ressaq mistoqsija oħra, ma stajċ ressaq. Il-kustjoni nishtaq ten għajem fl ewel mistoqsija tiegħi. L-ewwel net smajt dak li għat, minix kuntenta b'dak li għat, iżda kontent dwar il-prezentazzjoni tagħkom. Ma tantx kont entużjasta dwar l-ewwel stqarrija ta' introduzzjoni tagħkom. Iżda intom onesti tajjeb ħafna u ta' nemmen li tidu tagħmlu differenza. Nittama li tagħmlu differenza fit-tamir mediku. Naħseb li rridu nagħmlu distinzjoni ċara bejn l-awtorizzazzjoni u n-notifika. Għaliex nemmen li dawn għandhom dritt fl-eżistenza tagħhom imma għalihom individwalment Ħafna drabi hemm kwistjoni legali importanti li hija tal-użu individwali u użu multiplu. Dan għandhom id-drittijiet tagħhom, fil-ċirkostanzi tagħhom, iżda meta nitkellmu dwar użu multiplu. Lesti nitkellmu dwar l-ġeni fl-isptarijiet u fl-entitajiet tas-saħħa, lesti fl-istess ħin ikollna leġiżlazzjoni kontinwa fuq l-ġeni fir-rigward l-irkupru u l-proċessar mill-ġdid ta' tamir mediku fir-rigward l-użu multiplu. Mill-punti vista tiegħi dan se jkun essenzjali bħala mod kif nistgħu nevitaw bakterja li tkun rezistenti, eh, nafu li m'għandniex biżejjed antibiotiċi. L-aħħar punt minn ħadd tiegħi, forsi nistgħu nagħmlu innovazzjoni fuq antibiotiċi ġodda li jkunu jistgħu jiġġieldu il-mart rezistenti. Naħseb li jekk dan tagħmluh tkunu l-eroj tal-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, it-tieni round maluq u għanna l-opportunità nisimaw menant il-rappresentant tal-Konsil. Ik jożbok Ministru. Fuq il-mistoqsija ta' Sur Rodriguez. Emmek qiegħed. Ma kontx ċert jekk f'din il-proposta t xi ħaġa dwar l-inċentivi finanzjarji forsi ma fimċek so. Imma huwa ċar li l-perspettiva li tnieħdu hawnhekk huwa li ma nadux dan. Huwa li jkun hemm mobilizzazzjoni ta' soċjetà biex ikun hemm aktar kooperazzjoni bejn l-Ewropej. Din hija id-direzzjoni naħna aħna rridu nieħdu u ninżidu l-kuxjenza soċjali kullimkien fl-Ewropa. Jekk qed inqablu soċjetajiet simili, pereżempju soċjetà ċipriotta u griga u tqabbel it-tweġibiet tiegħek jew it-ħaddin fis-soċjetà fir-rigward il-donazzjonijiet għandek 200,000 f'Ċipru u 300,000 fil-Greċja, xar darbit aktar. Saħan sitraf ċertu każijiet u għalhekk hemm bżonn mobilizzazzjoni għaw eh, kuxenza soċjali li huma kwistjonijiet vitali. Hemm kwistjonijiet oħra dwar donazzjoni u trapjanti tal-organi, il-kwalità, eccetera u naħseb li jekk nagħtu ħarsa lejn il-livell Ewropew dak li nsibu huwa fattur ieħor li rridu nħarsu lejh huwa li nsibu li l-proċeduri ta' evalwazzjoni ta' donaturi ħajjin speċjalment huma differenti minn pajjiż għal ieħor u rridu naslu għal leġiżlazzjoni għal dan. Għal dan il-mod inkunu qed nintroduċu jekk mhux mill-bib mit-tieqa li jkun hemm skambju ta' flus għal donazzjonijiet. Naħseb li bħala eh, fċertu laqat li kien hemm fil-naħa tal-Ministeru tiegħi Ministeru tas-Saħħa konna involuti f'dan ix-xogħol. Issa, fuq it-tnaqqis fir-rigward is-saħħa. Forsi nistednukom tkunu magħna meta niddiskutu ma' Trojka. Trio, mhux it-Trojka, eh, mhux it-Trio. Imma Kull darba jkun hemm approċċ teknokratiku u s-saħħa ħafna drabi tintlaqat minn dan it-tnaqqis. U naqbel magħkom m'għandniex nagħmlu tnaqqis jew frankar fis-settur tas-saħħa hekk għal xejn xejn għax irridu ikonna bilanċi budgets tajbin. Imma fl-istess ħin rridu ngħidu li dan ma jwaqqafniex milli nkunu innovattivi u ma mill milli nagħtu ħarsa kif nistgħu nofqu l-flejes tagħna fil-qasam tas-saħħa u niżguraw li jekk fejn hemm bżonn fejn jista' jkun innaqsu l-ispejjeż tagħna. Eżempju fejn nistgħu nagħmlu ċertu intervent, nitkellem bħala Ministru tas-Saħħa. Fil-qasam tal-mediċini pereżempju, hemm modi differenti minn pajjiżi differenti li jistgħu jaffettwaw kemm wieħed iħallas għall mediċini U jiena rajt sistemi differenti, aħna applikajna sistema differenti f'pajjiżna u naqqasna l-ispejjeż tal-mediċini b'mod importanti f'pajjiżi. U mhux qed naffetwaw l-innovazzjoni b'dan il-mod. Għalhekk hija kwistjoni li rridu nindirizzaw. Iżda ma naħsibx li bħalissa rridu namlu ifrankar kbir bħalma rajt ċertu pajjiżi, speċjalment naqsu sow mill-lat budgetarju għaliex iridu ikollhom kontijiet budgetarji tajbin matul kriżi finanzjarju ekonomika l-pis ser jiżdied perfett qabel u rridu noqogħdu attenti biex ma nħallsux qares għal politika tagħna fil-ġejjieni. Fuq it-tabak issa, mistoqsija ta' Sur Florence. Ma naħsibx li ħanamlu dibattitu dwar dan fuq il-presidenza fil-presidenza tagħna iżda nesprimi ruħi fuq dan il-punt. Ħadinna 40 sena biex nipruvaw nsawru l-evidenza xjentifika biex nkun nistgħu nuru issa bla dubju li it-tabak it-tipi pansi iwassal għal kanċer. X'ngħidu issa dwar id-direttiva tat-tabak? nittamaw li tidħol fis seħħ Ser ikollha impatt kbir fuq il-saħħa u s-saħħa pubblika jiddependi x'nintroduċu fiha. Jekk nagħtu ħarsa lejn l-istorja, pereżempju fi Franza, naħseb li mintroduċew tassazzjoni għolja mingħajr ma jolqtu il-kwistjoni tat-tikketjar naqsu ir-rata tal-kanċer fil-pulmun u dan huwa każ ukoll li seħħ fir-Renju Unit u għalhekk din hija xi ħaġa li ntużat. Jekk għandniex nagħmlu projbizzjoni jew le, ma naħsibx li ħanieħu il-pożizzjoni u punti vista personali nħallu għal ħajja privata għaliex ma nistgħux naqbdu niprojbixxu kollox u naħħuha darba l-dejjem is-sistema eh, kwistjoni ta' tipi iżda jiena nemmen li rridu nieħdu azzjoni fondamentali fit-tikketjar fuq tassazzjoni għolja, tkun xi tkun irridu nieħdu azzjoni għax rajna zazax li jkunu inqas ambizjużi sfortunatament f'ħajjithom qed ikunu esposti għat-tabak u kif nifhem jien hija l-Presidenza Irlandiża li ħad indirizza dan il-punt. L-ewwel reazzjonijiet li kelli meta jiena eh, dejna niddiskutu fuq din id-direttiva kena fatturi differenti li kienu perspettivi kontroversjali u b'saħħithom il żewġ naħat. Irridu naraw. Is-Sur Prodi Naħseb li rridu naraw jekkux irrid ikonna konsens minn qabel għall-individwu li jkun kandidat għal biex ikun donatur, jew inkella jekk ikunx pazjent li jkun mejjet, ma jkun qed jgħix fuq il-magni. U għalhekk hemm bżonn naraw għax f'dawn il każijiet il-persuna ma tkunx tista' tagħti il-konsens tagħha ovvjament. Għalhekk rridu nindirizzaw dal affarijiet huma kwistjonijiet sensittivi ħafna jiena nemmen li hemm ħafna pajjiżi li iva ndirixxilhom jelbu din l-isfida u jisolvuha, iżda nemmen li iktar ma nitħadnu ma' soċjetà, iktar ma jkun hemm donaturi u iktar ikun hemm donaturi fil-pajjiżi tagħna u iktar nkonna soluzzjoni ta' din il-problema. Iżda naqbel bisħiħ miegħek qatt mu ser tkun tista' ikollok dibattitu fuq dan għaliex hemm ċertu soċjetajiet li għandhom punt di vista reliġjuż b'saħħtu fuq dan u ma jimpermettux li jkun hemm diskussjonijiet bħal dawn. Issa, fuq il-testijiet kliniċi, il-provi kliniċi, inti tkellimt dwar li tkabru ċelluli, hija kwistjoni xjentifika, għax se nindirizzaw kwistjonijiet marbuta pereżempju mal-evalwazzjoni tal-mediċini Kull f'sistema ta' tkabbir ta' ċelluli, per eżempju. Meta mqabbel mal testjar fuq il-bniedem, testjar fuq l-annimali, jew inkella eh, produzzjoni sħiħa ta' organu sħiħ. Kieku jkun hemm xjentisti hawnhekk probabbli qatt ma tkun tista' tieħu post il-provi jew testijiet kliniċi billi tkabbar iċ-ċelluli sempliċement, naħseb li qatt dan ma ħajgun il-każ ħafna drabi tissogra li xorta waħda toħloq problema fondamentali fil-tqejt fis-suq. Iżda xaħġa li tista' ssiru tissir bħalissa hija li minflok tuża il-sistema li tkabbar iċ-ċelluli ikun hemm l-inizjattivi konġunti tat teknoloġija li qed jittieħdu bħalissa mal-Kummissjoni fl-Unjoni Ewropea huwa li tagħmel simulazzjoni tajba fuq l-effettività tal-mediċini mingħajr ma tuża tkabbir ta' ċelloli u hekk tkun tista' toħroġ riżultati u ċertu xejri tal-mart speċifiku. B'hekk tkun qed tnaqqas l-ispejjeż u jkollok frankar ċertu postijiet. Imma naħseb l-opinjoni tiegħek qatt mhux ser ikollok sostitut sħiħ għal dan ix-xogħol. Naf li ħaterġa ddur fuq din il-kwistjoni, naf li toġbok, imma ma fimx eżatt xkont tajt dwar ir-rabta bej l-EMR u l-protezi, l-implants. Inti tqajjem kwistjoni li hija waħda diffiċli ħafna taħraq iżda forsi aħjar ikolli tweġiba bil-miktub minn ħadd għax ma nafx kemm jiena qed nikkonvinċik mit-tweġiba tiegħi. Sur Prodi? Fil-qosor, jek joġbok, jgħid il-President. Jek joġbok, Vittorio. Mux konċet najt li neħelsu darba l-dejjem it-testijiet fuq l-annimali. Nafu li l-esperimenti fil-ambitu ta' per eżempju li tkabbar iċ-ċellu li tista' tagħti iktar tweġiba ċara fuq it-tossikoloġija, il-mekkanizmi ta' tossikoloġija u b'dan il-mod ikunu aktar xirqa forsi għal bniedem mill-testijiet tal-annimali, fuq l-annimali. Għalhekk naħseb li bekk nkunu iktar moħna miftuħ u nkunu lesti li pereżempju modifikaw it-testijiet kliniċi. Sabiex bekk ikon aktar riżultati ċari, preċiżi minnaħa, innaqsu mhux neħelsu darba dejjem mit-testijiet fuq l-annimali. Jekk jogħġbok. Iva, forsi ma weġibx b'mod ċar, imma inti qed titkellem dwar kwistjonijiet ta' tas-sikoloġija li jkun jistgħu jbassru minn qabel. Din hija kwistjoni taħraq ma tistax tiġi indirizzata mill-industrija tal-farmaceutika. Din hija fil-kwistjoni tal-IMI li mm, dawk li huma familjari miegħu l-inizjattiva ta' mediċini innovattivi, hemm ħafna fondi marbuta ma' tossikoloġija li tkun tista' tbassar minn qabel, imma li mhux qed tuża l-annimali, qed tuża sistema li tkabbar il-ċelloli, tuża simulazzjonijiet bil-kompjuter biex tkun tista' tbassar minn qabel x'inhu huma l-effetti tossikoloġiċi ta' ċertu sustanti u ċertu mediċini. Bekk naslu għatmim tal-mistoqsijiet u tweġibiet u għalhekk nixtieq nirringrazzja lis sur Malas minn qalbi għal tweġibiet dettaljati u anki għal tweġibiet bis-sens li tagħna. Sessjoni ta', ta mistoqsijiet u tweġibiet tajba ħafna, grazzi, grazzi tal-li għat li inti ambizjuż għal prezidenza tagħkom nista' nikkonferma dan diġa kelli laqa miegħek u bajt tassew impressjonat mill-approċ tagħkom jekk tagħtu ħarsa lejn il-biografija tal-Ministru taraw li għandna speċjalista li timexxi din il-Presidenza. U għalhekk inħares il-qudiem għal dawn is-sitt xhur għall presidenza Ċipriotta speċjalment fil-qasam tas-saħħa. Forsi nkun nistgħu resqu proposti prattiċi u kif qalet l-Onorevoli Rod Berend nkunu qegħdin niffukaw fuq kwistjonijiet leġislattivi. Jina konvint li dan iż-żmien ta' kriżi li bħalma nsabu bħalissa fih li politika tajba tas-saħħa hija sinjal tajjeb. Kun qed sinjal tajjeb għaċ ċittadini Ewropej, il-500 miljun ċittadin Ewropew kollha kemm huma. Bekk kunu nistgħu nibbenefikaw minn Ewropa li tassew taħdem. Mhux qed ngħidu li ma nafordjawx il-saxħa, mis xi ħaġa li mis se tiġri, nafu x'inhi s nafu li ħadmet fl-imoddu nittamaw li t-istahdemu ukoll fil ġejjini Grazzi, grazzi għall-ambizzjoni tagħkom u jina nilqak kemm il-darba hekk iktar il-qudiem ikonna laqat. Grazzi. Ja, nach der Präsentation der Ratspräsidentschaft. Mela wara il-prezentazzjoni u diskussjoni issa ħankomplu bil-punt ħamsa fuq ir-regoli ta' kontabilità u l-pjantazzjoni fuq il-missjoni tal-gazzetta tal-effett certa u tneħħija eh, li tirriżulta mill-attivitajiet marbuta mal-użu tal-art, eh, tibdil fl-użu tal-art u l-forestar. Mela, rapporter, kritin arsen ħajtina da xejn dawl, eh, x'nistgħu nifmu dan it-titlu da twil, u mbagħad ikonna diskussjoni anka mal-relaturi l-oħrajn. Kritin. Grazzi ħafna. Nittamma li l-kollegi ma jasbunix daqsek tajjeb daqs s-surmanas, Nista' nibda. Qed titkellmu dwar deċiżjoni taħra hija proposta ġdida tal-Kummissjoni fuq l-LUCF decision smajna ħafna xhur ilu dawn in-negozjati bdew fl-2001 iżda kien f'Diċembru li għadda f'Derbin li rnexxinna ikonna deċiżjoni aħħarija li fisret li kontabilità tiġi obbligatorja għall ġestjoni għall maniġjar u dan kien beda jidentifika swieq ġifiri li naqsu l gassi tal-effett serra. X'inhu l-għan tal-proposta tagħna fuq livell Ewropew huwa li jkun hemm regoli sodi ta' kontabilità għall-attivitajiet marbuta tal-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet tal-effett serra u anke fir rigward l-Stati membri jkunu jistgħu jaraw kif ħajatmu biex dawn l-anijiet jelħquhom. Din id-deċiżjoni hija l-ewwel waħda f'approċċ fuq żewġ binarji, żewġ fażi jiet. L-ewwel nett nibdew billi nistabilixxu regoli soda b'saħħithom ta' kontabilità l-ewwel fażi mbagħad it-tieni fażi naraw kemm hemm emissjonijiet nqabluhom ma' l-impenji ta' tnaqqis ta' emissjonijiet tagħna. Ġifieri issa rridu naraw li ma jkunx hemm Dispożizzjonijiet jew miri vinkolanti huwa dokument tekniku li jistabilixxi regoli ta' kontabilità ċari preċiżi bħalma diġà deċiż fuq livell internazzjonali. Għalhekk din hija opportunità tajba għalina fl-opinjoni tiegħi li nuru aħna bħala Unjoni Ewropea lid-dinja li aħna qed nieħdu l-affarijiet bis-serjetà x'niddeċiedu fin-negozjati tagħna. Nieħduh bis-serjetà. U nimplementaw id-deċiżjonijiet tagħna b'konsistenza. Hemm mira politika naħseb li hija valida ħafna x-xogħol tagħna fil-Parlament u din il-mira hija li niksbu eh, xi ħaġa biex nipprovdu lin negozjaturi tagħna xi ħaġa biex ikun jistgħu jmorru fin-negozjati fil- eh, doha kmieni f'Diċembru bl-aħħar deċiżjoni fuq l-ULUCF. Iddeċidejna diġà f'Derbin f'sena ilu fuq l-ULUCF u naslu bekk għal leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin niġġieldu biex ikun hemm kemm jista' jkun l-ewwel qari, ftehim fuq l-ewwel qari. Segwitu ta' dan ir-rapport huwa tleta anijiet l-ewwel net li kun hemm konfermità u konsistenza mal-obbligi internazzjonali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea bħala msieħba tal-UNFCCC. Imbagħad il-koerenza tal-politika flimkien ma' leġiżlazzjoni komplementari tal-Unjoni Ewropea u dan jinklużi jinkludi iżda ma jillimitax biss id-deċiżjonijiet ta' sim ta' sforzi fir-rigward id-direttiva tal-enerġija li tiġġedded. Tielet li jkun hemm konformità tal-metodoloġiji differenti għal prinċipji ta' trasparenza, konsistenza, komparabilità, kompletezza u paragonabilità, mhux biss bejn l-istati membri iżda għall-istati membri wkoll. Naddu għall obbligi tal-kontabilità l-obbligu li wieħed ikollu kont għal rigward l-emissjonijiet u t tneħħijiet ta' emissjonijiet fuq il-firxa wiesa ta' kategoriji ta' attivitajiet li eh, ikollhom iwaslu għal emissjonijiet ifisser li dawn is-setturi jridu jaħdmu id fit biex imexxu dawn l-affarijiet il qudiem fil-ġejjieni. Rrid ikun hemm mira li tiġi stabilita, da ma ġi stabilita sissa u għalhekk tkun xilkun il-kontabilità li tieħu bħalissa fuq il-livell obbligatorju tkun eżerċizzju tal-istati membri li jaraw kif dawn ir-regola ħejġu segwiti. Għalhekk tintuża metodoloġija kif inhu spjegat fit-test xejn ngħid metodoloġija li diġà qegħdem fis-seħħ fuq livell internazzjonali. Irridu nużaw l-ispirtu ta' minn tal-inqas 8 snin Dan il-perjodu ta' minn tal-inqas 8 snin biex ikun hemm kontabilità sal-2020 biex bekk ikun nistgħu nħejju għal din it-tip ta' prassi. Il-Kummissjoni proponiet kontabilità ta' monitoraġġ għal ehm, maniġjar tal-art għal mera jew għat kabbir tar-raba għal ċuħ raba u Missa nqot intawal wis iżda l-istati membri għandhom disponibilità sħiħa ta' data, hemm tliet tipi ta' dejti P1, P2 u P3. Wieħed huwa metodoloġija bażika, data simplifiċistika, tlieta hija l-iktar waħda elaborata u skont id-data li tinġabar għal kull stat membru tal-Unjoni Ewropea kollha għandhom il-possibilità li jmorru minn il-rapportaċ ta' kontabilità minn pewiħet tal tal li ta' u jidispieċini ngħid imma erba stati membri biss il jilaħqu ma' dawn l-istennijiet. U għalhekk rridu għadu attenti u naħseb li l-proposta tal-Kummissjoni qiegħda timxi f'din id-direzzjoni u naħseb li faċli li wieħed jimplementa. Barra minn hekk nitkellmu wkoll fuq il-proposta ta' mm, mm, l-ilma jiġi pumpjat mill-artijiet mistadra u rridu naraw li meta konna tinpreżentaw ix-xogħol tiegħi fil-Parlament fuq negozjati intermedjari tal-klima f'Mejju. Fil-bidu kena problema minħabba meta tantx kien hemm sem oli meta organizzajna din il-laqax, kulħadd kien f'kamra oħra u l-avveniment tagħna intela daqs bajda b'ħafna parteċipazzjoni. Kien hemm oħrajn li kienu f'kamra oħra fejn kien hemm negozjati differenti għal l-UCF. Negozjatijiet għadhom negozjati għadhom għaddejjin biex naraw kif dawn ir-regoli jistgħu jittiebu u bħalma nafu l-UCF jaqa' taħt eh, Kyoto bħalissa ma ħajkun parti mill ftehim globali ta' tibdil fil-klima li jintlaħaq sal-2015 u ħajidħol fis-seħ sal-2020. Bħalma tafu, l-Istati Uniti u pajjiżi oħrajn ser ikunu parti minn dan u mill-Istati Uniti li diġà qed tkopri l-użu tal-art li semmejt anke fir-rigward l-artijiet mistadra hija kwistjoni fejn mussa nimxu l qoddim biex immexxu dan il-ftejjemiet. Dan ikopri s-setturi kollha li fil-bidu ma kinux obbligatorji, japplika l-istess għall-użu tal-art biex ikabbar l ir-raba, anki għall-artijiet mistadra, u dan ħajkun obbligatorju qabel l-2020, qabel l-iskadenza u wara l-iskadenza qabel l-iskadenza, skużawni, tal-dawn id-deċiżjoni speċifiċi li aħna qegħdin niddiskutu. Il-tfixkil naturali tal-art hemm eċċezzjoni partikolari fejn nistgħu niskludu l-emissjonijiet għal ġestjoni ta' foresterija u deforestazzjoni. L-idea hija li jekk ikun avveniment estrem tat temp jew diżastru naturali, pereżempju nirin kbar li, li jaħraq ikisser eh, iktar minn perċentwal kbir tal-foresti ta' pajis. Nafu li dawn huma każijiet estremi imma rridu nqisuhom. L-approċċ tiegħek fil- abbozz ta' rapport propost li għandkom d-dimkom huwa li nieħdu t test lura għal dak li ġi ġeċiż f'Derbin biex ikun hemm konsistenza. U jekk għandkom aktar mistoqsijiet fuq il-proposta tiegħi nkun lest niddiskuti ma'kom iktar il-qoddim. Fuq il-prodotti li ta' lejja li jkunu nħasdu, deċiżjoni f'Derbin kienet ċara fejn aħna naħsdu ċertu prodotti u nużawhom għall-lamara, per eżempju, prodotti oħra tal-injam, aħna nħossu li dawn it-tip ta' tkabbir ta' użu tal-art hija mod kif taħżen l-emissjonijiet tal-karbonju. U għalhekk hemm bżonn inqogħdu attenti għaliex eh, fi żmien fejn ikun hemm ċertu domin nkun qegħdin għalmenu ndomu l-emissjonijiet possibbli li jistgħu joħorġu minn din il-ħażna dejjem qed nitkellem fir-rigward il-karbonju. Irridu naraw x'dejta se nużaw biex nieħdu eh, post il-default half-lives f'dan il-qafas u prodotti oħrajn. Hawnhekk hawn kwistjoni. Kull stat membru għandu id-dritt li jużi li juża data speċifika ta' pajjiż ieħor anke għall-importazzjonijiet. Allora tistgħu timmaġinaw Għanna Ġermanja, per eżempju, Franza li qed jimportaw injam mir-Russja jew mill-Belġu u jużaw l-istimi tagħhom il-half-life per eżempju dak il-valur partikolari għall-injam għall-prodotti tal-injam li importaw għall-lamara per eżempju li importaw mill-Belġu, imbagħad u daw ikunu differenti bħala fatturi. L-istima Belġana tkun differenti minn dik Russa, allora tistgħu taraw minn dik Franċiża u tistgħu taraw għalhekk diffikultà toħloq għall-konsistenza fl-Unjoni Ewropea. Irridu naraw li nindirizzaw dawn l-affarijiet fir rigward il-prodotti tal-injam u rridu nitolbu lill istati membri jħarsu lejn il-Kummissjoni biex ikun hemm użu ta' half-life speċifiku għal ehm, istati membri għal prodotti esportati tal-injam barra mill-Unjoni Ewropea mbagħad jipprojbixxi l-istati membri li jużaw il-half-life speċifiċi għal prodotti tal-injam speċifiku fis-suq tal-Unjoni Ewropea li jiddevjaw minn dawk il-ċifri li joħorġu mill-istat membru ta' esportazzjoni. Barra minnek, Nafu li dan ħajkun ċentrali fid-diskussjonijiet tagħna għaliex kemm l-istati membri u anke l-kollegi għajmu punti ta' sħassib. il-pjanijiet ta' azzjoni tal-UNCCCF. Rridu noqdu attenti nafu li l-kwistjoni minn ħafna kollegi ħassew bħala li tolqot is-sussidjarjetà u politiki oħrajn u jiena nħoss li jekk noqogħdu attenti irridu noqogħdu attenti hawnhekk għaliex irridu naraw jekk hux qed inħarsu lejn din il-proposta jew lejn l-interpretazzjoni ta' din il-proposta li tagħmilha tal-biża. Għalhekk naħseb li eh, nistgħu noħorġu b'approċċ sempliċi. Jien għamilt kjarifika fil-proposti tiegħi fil-lingwaġġ li użajt biex niċċara li dak li qed isir hawnhekk huwa rwol tipiku tal-Kummissjoni li jiffaċilita u jagħmel skambju ta' informazzjoni u żitt ukoll lingwaġġ apposta biex niċċara l-affarijiet. Nemmen li l-plan tal-pjaniet ta' azzjoni huwa li jkun hemm skambju ta' informazzjoni fuq emissjonijiet fuq rigward l-attivitajiet tal-UNUCF u li jkun hemm stampa ġenerali tal-miżuri tal-istati membri biex innaqsu dawn l-emissjonijiet. Nemmen li għandna bżonn dan iċ-ċifri għaliex m'għandniex sors ta' data bħal din fl-Unjoni Ewropea u hija importanti. Rridu nklidu wkoll trasparenza ta' sem pubbliku bħalma huwa rekwiżit ukoll taħt leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li għandha tiżdiet hawnhekk ukoll. Nagħlaq billi nsemmi id-definizzjonijiet, hemm ħafna termini li ntużaw matul id-dokumenti għandhom bżonn aktar tkarifika fuqhom. U għalhekk f'dan ir-rigward jiena proponejt li ninkludi u niċċar ċertu affarijiet fir-rigward id deforestazzjoni forestazzjoni, bitu ħazna tal-karbonju, il-marketing, il-valur ta' half-life, eccetera. U d-definizzjoni ta' foresti li hija kwistjoni li ħafna kollegi għajmu din hija kwistjoni taħraq. U meta tara sow sarraf dan. Għanna il-politika agrikola komuni u taħt din id-definizzjoni ta' foresta naraw li hija simili għal dik tal-UNCCCF imma hija ta' ambitu idja għax ma tqis da kollu li huwa diskrit bħala eh, foresta fil-rigward l-Unjoni Ewropea u ma tinkludix da kollu li hemm fil-UN CCCF. Aħna rridu naqsu l-emissjonijiet tagħna tal-ULUCF u rridu nżommu mal-impenji tagħna f'dan is-settur li huwa l-unika sejbiet li għandna taħt il-politika agrikola komuni. Għalhekk taħt din il-leġizlazzjoni rridu naraw x'kienet id-definizzjoni usa li deċiża mill-partijiet kollha li ħadu sehem fid-deċiżjonijiet ta' COP f'Derbin u jekk dan nagħmluh ikonna regoli ta' kontabilità biex innaqsu fl-aħħar mill-aħħar l-emissjonijiet tagħna mill-UCF ibbażat fuq definizzjoni usa meta mqabbel ma dak li nużaw fil-rigward eh, l-azzjonijiet tagħna għal tnaqqis ta' missjonijiet. Jekk għandna definizzjoni tal-PAK, Politika Agrikola Komuni, fid-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea l UCF, ikonna konsistenza fl-Unjoni Ewropea u peress li nużaw definizzjoni li hija ma tkoprix kollox minn dak li huwa kopert fil-deċiżjoni tal-kop tal-UNCCCF nkunu inkonsistenti, nkunu nistaw nkunu konsistenti u nżommu mal-obbligi internazzjonali tagħna. Naqbel għalhekk li jkollna definizzjoni li tkun simili għal dik tal-pak, din l-idea ħarġet mis-servizzi legali tal-Kummissjoni u nħoss li hija waħda loġika. Nieqaf hawn u nista' nwieġeb iktar qudiem għal xi mistoqsijiet li jsiru. And now I want to give the floor to the shadow rapporteurs. Ħanad il-kelma lill-korrelaturi is-sur Radvil Mokonade. Signora Antik, grazzi ħafna sur President. L-LUCF il-dokument li huwa importanti ħafna fid-dawl tal-evoluzzjoni tal-politika tal-tibdil fil-klima Naħseb li għanna bżon ta' pozizjoni wahdanija fuq din il-kwistjoni u għalek nishtiq nirringrazzja li rapporter għax xogħol li jagħmel, grazzi l-Kommissjoni wkoll kolli. qiegħda tfassal illi tatna rapport li t minnaħa tagħha u għalhekk wasalna diskussjonijiet hawnhekk. Xtaqt ressaq xie punti fissa mill-grupp politiku tiegħi. L-ewwel dan id-dokument Dan huwa eh, dokument infassal fuq eh, diskussjoni ta' Durban u eh, kull sena u f'kull laqa aħna nasservaw l-istess ħaġa jkuna id-diskussjoni fuq l-istess kwistjoni preċis u anka l-azzjoni ta' ambizzjonijiet l-azzjoni ambizjuża minn tal kummissjoni huma xirqa xi għanijiet Edi huma ħafna ktar diffiċli li eh, nikzbuhom waslu għal diskussjoni u anka ċertu soluzzjonijiet, però ir-rapporter huwa qed jagħmel tajjeb ukoll xu huwa tikompli jżid fl-ambizzjoni l-anijiet u l-azzjonijiet. Naħseb li aħna rridu nħarsu l-realtà li stati membru huma differenti, għandhom situazzjoni differenti, l-interessi differenti u anke l-foresti tagħhom huma differenti. differenti ħadd ma jista' jqabbel il-foresti ta' naħa ta' fuq tal europa ma' dawk ta' naħa isfel, dawn huma kompletament differenti għandhom problemi differenti fl-istess waqt ma tistax tqabbel il- L-Europa tal-punent ma dik tal-vant fir rigward tal-kontabilta um, u tip ta' immaneġjar musa niksbu l-ebda rizultat pozittiv jekk aħna nkomplu nafsu lill istati membri li l mill-impenni u maħadu u nipruvaw nkunu ambizjużi iktar minn dak li nistgħu nifilħu li ħalek naħseb illi aħna maħniex lesti li morru li l mill-impenni kif infasla skont il-konvenzjoni tal-ġnus maquda ġewwa Durban u l-dokument fuq dan hemm opinjonijiet differenti u aħna nippreferu evoluzzjoni u mhux rivoluzzjoni. Aħna nixuq li hemm iktar flessibilità lej l-istati membri anka eh, f'rigward tal-aspetti varji marbuta ma' din id-deċiżjoni jekk ma jimportax nistaqsi wkoll xi għal xi kjarifika mingħata l-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea u anka mingħata l-rapporter forsi sabiex nkun aktar preċiżi Per eżempju, definizzjoni tal-foresti, kriton ġa semma din id-definizzjoni f'termini tal-żvilupp rurali. U li dan 0.5 uh, ta' ettaru qed jintuża għaliex diġa nizzel, però uh, definizzjonijiet fl-istati membri ta' foresta ma' differenti minn jirferi għal punt wieħed 0.3 ta' ettaru, eccetera. Jiġifieri dan eh, għalek dan jorbot ma xistaw jamlu l-istati membri manka livelli ta' referenza differenti il-komissjoni illi il-komissjoni għadatajt illi li l-istati membri id-indirizzaw dan b'approċċ differenti għamil l-OCF, tiġijiet differenti u anka impen uħtiġi rekwiziti differenti fil rigward tal-UNFCCF. Anka fil-sistema ta' rapportaċ punt sensittiv ieħor. Il-cropland. L-art tal-uċuħ rabba naħseb illi jekk aħna nagħmlu differenza bejn l-art li tista' tuntuża l ġuħ tar-raba u il-merat naħseb illi l-istati membri b'dan il-mod inkontum ċertu flessibilità ġifiri huma jistgħu jiddeċidu li jitlu għal dak li qed jiġi proponat ġifiri tkun miżura volontarja sakemm sa fejn qed nifhimha jien. Nistaqsel kummissjoni taħsbu u taċċettaw illi strumenti għabbażi volontarja jistaw jintużaw għabbażi tal-affas tal-ġnus maquda sabiex eh, ma nkomplux niftħu permezz ta' affas ġi tal-Unjoni Ewropea imma nżommu ma l-impenn li aħna diġa għanna eh, fiħdan korp internazzjonali. Xtaqt nisħaq u koll il-Komissjoni Ewropea qed tenfasizza illi m'hemm xejn ġrid wisq eh, din is-sistema. Eh, l-istati membri l jagħmlu dan tip ta' rapportaġġ, eh, informazzjoni differenti, imma bħalma qed hemm kwistjonijiet pendenti, kwistjonijiet miftuħa anka bej l bdiwa l-industrija u l-istati membri kif eh, nistgħu ngħinuhom biex jiċċaraw il-pożizzjoni tagħhom. Palma qal Kriton aħna qed ninterpretaw dan permezz naqraw il-proposti ġifieri jekk lokal interpretazzjoni eh, ifisser li mhux daqstan ċara l kulħadd xi jfisser kol fir-realtà u għalhekk. Dawn matħas dan huwa tħassib tiegħi li hija importanti ħafna unna bżon ta' iktar ħin għal din it-tip ta' diskussjoni. Dan it-ħassib jena xaqt naqsmu ma'kom. U ħerqana sabiex nisma reazzjoni u anka aktar kjarifiki minna ħatakom. Grazzi ħafna. Naddu l-kelma s-sur Mener fissem, eh, s-sinjura Mener fissem il-liberali. Grazzi ħafna, Sir President. Grazzi u koll il-kriton għaxxol eccellenti li għamil fuq din il-kwissjoni daqsant importanti. Aħna smajna. Referenza l-LUCF li għandha rwol importanti ħafna eh, fil-qasam tal-ambjent u anka sabiex inwaqfu tibdil fil-klima għalhekk importanti li aħna hawnhekk fil-Parlament neħdu pozizjoni fuq din il-kwistjoni. Naħseb, però, li hemm ħafna sfidi kbar d-dimna, għandna rridu nindirizzaw t tibdil fil-klima. Hemm ħafna punti li qed joħorġu mir-rapport minix ċerta illi e il-mod kif ġew indirizzati anke l-punt tal-foresti fl-Ewropa u għed ġust biżżejjed. Ma naħsibx li għamilna biżżejjed riċerka f'dan il-qasam. U importanti ħafna lina li deċiżjonijiet meħuda ġewwa Durban ikunu implementati b'mod xieraq fl-Unjoni Ewropea anke fuq perjodu twil. U l-problema hawnhekk tista' tkun illi għandna proposta tal kummissjoni li edha l-bot ħafna mill-ftejim internazzjonali fuq l-istess suġġett. Il-proposta tal-Kommissjoni ehm, raġunijiet serji tħassib l-ewwel il-pjantazzjoni jiena ma naqbilx mal-proposti hawnhekk fil rigward tal-pjantazzjoni. Nara li hemm differenzi kbar fil-politika tal-foresta pereżempju bejn naħa ta' fuq naħa isfel tal-Ewropa u għalhekk inħoss illi huwa pass kbir sabiex ikollok pjantazzjoni waħdini li tista' tapplika għall-industrija kollha tal-forestar. Ma nasibx illi l-Komissjoni tista' tiddeċidi fuq kollox dwar dan il-qasam u kif nużaw il-foresti tagħna, etc. Jiena parka li ma ta' qabli ma naqbilx ma dan u inħoss illi għandna insommu ma dak illi ftemna ġewwa darban. Mbagħad punt ieħor in-numri li għandna referuti għalihom hawnhekk għandna figuri u għal darboħra nħoss illi dan huwa pass kbir lejn politika waħdanija tal-forestar u nħoss għalhekk illi tistgħu tifhmu s-sitwazzjoni aħjar jekk tħarsu lejn in-numri il-figuri eh, nazzjonali u l-istatistika u t-tibdiliet li qed isir. Is-sur Arsenis fir-report tiegħu permezz tal-emendi qed imur iktar lil hinn minn hekk, l-iktar lil hinn mill-Kummissjoni. U m'iniex ċert li aħna naħseb kompożizzjoni illi nestendu dan ir-rapport u nkopru moħrajn. Naħseb illi hemm ċertu tibdiliet eh, proposti għal eh, dak li qed tgħid il kummissjoni skont ir rapporter imma fada loqsma illi jitolbu iktar diskussjoni fuq dan is-suġġett. Grazzi. Dank, di kollegin Julie Görling. Grazzi ħafna, is-sinjura Julie Görling għaliex għandha eh, appuntament. Uh, u dan nistgħu namlu jekk is-suraġ ħorn jaqbel. Mela, Sira Ġuli. Grazzi ħafna. Ser nkun fil-qosor ħafna. Xtaqt najt li jina naqbel nil xol ta' rapporter ħadem bisħif fuq dan u anka l-proposta tal-Komissjoni, però nasab li qed ikun daqsxi ambizzjuż iż-żejjed hawnhekk u jina nkunu iktar prattiċi. Jina nħoss illi test tagħna għandu jkun konformi ma' dak ta' Durban u ma' nix niftħu wisq li l minnek. Nasab li jek namlu hekk se noħonqu konfużjoni u nasab li l-leġiżlazzjoni għandha wkoll tkun konformi mal-ftehim internazzjonali ma tippruvax tiftaħ iktar minn hekk. Għaliex inkella nfixklu l-lanijiet u l-pratiċità tal-proposta jina nħoss li l-atti delegati mod partikolari f'artiklu 4 imorru wis li l-in jiftħu wis u anke għandhom implikazzjonijiet politiċi u għalhekk dawn għandhom jgħaddu mill-proċedura ta' implementazzjoni u mhux mill-komitoloġija. Fuq il-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali jiena nħoss illi dawn ser ikunu ta' piż kbir fuq l-istati membri. Naħseb li hemm bżonn li dawn ikunu flessibbli u anke li l-Kummissjoni taċċetta ċertu eh, skadenzi, perjodu ta' żmien li l-istati membri jistgħu jaħdmu fih u li tagħmel l-adattament meħtieġ. Fuq li manager tal-art li tista' tintuża l ċuħ tar-raba jiena nasa naqbel mal-kollega tiegħi u uh, naqbel li dawn il-miżuri jkunu fuq bażi volontarja. Is-sur Eichhardt, grazzi ħafna, Sur President. Ħasra li inti sinjura saħat titlef fil-intervent uh, tiegħi. Lemennet, għannet nixtieq nirringrazzja li rapporter għax-xogħol tiegħu fuq rapport Nkolli ngħid li sa ċertu punt nistan nappoġġa l-proposta minn ħatijak, tiegħek, però f'kuntest ma' dak li qalet Ġuli ma naħoss li r-rapporter tikur ambizjuż wisq ah. u għal xej ah, ta' sorpriża li f'daqqa waħda hawnhekk ah, hawnhekk ġol parlament kulħadd irid iżomm l fejm ta' Durban meta nafu li minna fis minn jħor Daniel Jane Peter. Għaliex anka l-negozjati internazzjonali jista' jkunu mxew l qoddim u aħna konna nerġaw nibdlu kollox. U safejna fien kena żmien fej l parlament Ewropew kien pass l qoddim minn flok ma joqgħod jibdel biex jaddatta blura. Għal naħseb Hawnhekk il-burdata hija li nimxu wara d-delta ħaddieħor ma naħsibx li d-dijan hija dera li għandu jagħti l-Parlament żgur li le għaliex nafu wkoll illi anka fil-pjan fit-tul fuq il-livelli ta' karbonju baxx nafu illi aħna bħala Parlament naħdmu fuq dan il-qasam u b'moċċar ngħidu illi l-użu tal-art hija importanti ħafna meta aħna qed nippjanaw fit-tul Ħada ma ngħidilhom xmiri għaliex dawn huma daqshekk eh, jagħmlu aktar diffiċli. Imma dawn il-passi dan qed ngħidu anke abbażi tal-pjan fittu li suppost għandna għandhom ikunu riflessi anke fil-proposta, jiġifieri din hija proposta biss tal kontabilta u mhux ta' x'għandna nagħmlu fuq livell ġenerali bluzu tal-art naf li fin negozjati naħseb li nħanġibu doza ta' ambizzjoni hawnhekk u nittama li jekk ikun naqbel ma' rapporter li dan jista' jsir. Mat partikolari jekk jaqblu ma' nanka l-Finlandja. Xi punti li xtaqt insemmi hawnhekk? mat partikolari fir rigward tal-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali li huma volontarji u l-Komissjoni l-esta li t-tejn l-Istati membri sabiex dawn il-pjanijiet jitfasslu ġifiri għalli għasanna dan il-mezz għanajdu l modest sabiex naslu għal-jom. Għana l istrategiju kol tal-karbonju bax li huma meħtieġ anka fuq livell internazzjonali, forsi mhumiex daqshekk parti diretta mill-LUCF, però irrid ikonna dawn il-livelli ta' referenza u l-ewwel livell ta' referenza li rridu ninkludu huwa illi in-noqqas ta' użu tal-art m'għandux ikompli jonqos għaliex jekk l-emissjoni t-serju lewan kemmek, me t-serkuna problema, ġifiri ma naħsibx li għanna morru l-lura mis situazzjoni prezenti. Għal komplement aħna naqblu ma rapporter sabiex eh, ninkludu l-art mistadra u li anka jkonna l-kontabilta f'dan il-qasam. Fuq il-prodotti mill-injam u l-half-life, naħseb illi għawnek jridu nużaw l-enerġija bio, hemm iktar anka għem iktar gwida ta' xanna namlu dan il-tip ta' enerġija fuq il tfiskin naturali aħna għanna narrapportaw fuq dan, anka fuq il-livell internazzjonali dan uh, huwa meħtieġ naħseb uh, anka għanna nżommu uh, il-livell ta' 5%. Jiena nxiq napoġġa r-rapporter, għanna naħdmu mod ambizjuż ħalli anka fuq livell internazzjonali nkunu fuq u dimnet, nkunu aħna li qed immexxu għaliex nkunu nafu anka l-UCF Eh, fej sejra fil-fatt teżisti ħaj oħra anka wara Durban. Grazzi ħafna. Is-sur Karl Heinz Florence, mbagħad is-sur Peter Lise. Wa diffiċli ħafna <laughs> meta anka kollegi simpatiċi bħal dan ikollhom opinjoni differenti minn tiegħi. Jina smajt id-diskussjoni tal-Komissjoni u nafx miżuri qed jipproponu minn dak li smajt illum inħoss illi din l-LUCF isa xima għna li qed teqret kollox. Il-Komissjoni qed tipprova tkopri dan kollu billi t-tejt li għandha bżonn informazzjoni u tipprova toħloq proċedura sħiħa. Ah. Jina xtaqt inkun naf kif eh, nistan qablu situazzjoni eh, bej foresta oħra f'reġuni li huma daqsan differenti minn xulxin. Anka l-kollegi tal-Grupp Liberali u tal-PP għamlu referenza għal dan. Ser tagħmlu sa b'din informazzjoni kollha, kif ser valwawa u għalli ma riżultat ser wassal din informazzjoni. Punti ħalli ma stax nifhem minnaħa tal-Komissjoni fil-qasam tal-ambjent hija l-kwistjoni għalfej m'għandkomx l-informazzjoni meħtieġa. Jiena jekk naħdem l-art kull sena irrid nagħti l-informazzjoni fuq l-art tiegħi x'namel kif nagħmlu u meta nagħmel dan u għalhekk naħseb li dinja proċedura ġusta għaliex l-Unjoni Ewropea tkun qed eh, timpala l-miljuni f'dan l-qasam u għalhekk titkun taf fejn qed imorru għal fejn qed imorru hemmhekk. Ġifieri suppost għandkom informazzjoni u anke tistgħu tkunu tafu kif tistgħu tqablu informazzjoni bej eh, reġun u ieħor. Idu kunu f'pożizzjoni illi din l-informazzjoni nużawa, nkunu nistgħu nqabluwa u eh, tilqa' l-bżonnijiet tagħna għalhekk nevitaw din il-konfużjoni kollha. Aħna hawnhekk emmin eh, Sur kollega, l-inti dastant simpatiku, t-tispiegali kif ser naslu sabiex aħna nevaluaw l-informazzjoni li għanna bat nkunu nistaw anka niddiskutu mal-Kommissjoni għana l-cross compliance, għanna eh, bidbatija kbira, għaddejna ċertu direttivi anka il- ċertu regoli li jina nħos li mux kolla u masretti bizet, għanna il-direttiva fuq il-flora, fuq il-fauna u l-habitat. Idu namlu differenza sabej l-Italja li verament nħobb u l-Ġermanja. L-Ġermanja nħobba wkoll, però l-Italja aktar eh, tinżil li tajjeb. Però għanna mbagħad ir-regoli fil-qasam tal-forestrija u qatt ma jnexxinna pereżempju nimmaniġjaw il-nirien fil-foresti u issa b'daqqa waħda rridu noħolqu politika waħdanija. Jiena nibża minn dan kollu. Għavolja kollega tijaj li għadu kif tkellem qabel u diġa sparixxa għal illi kullħat konvent hawnhekk. Għalhekk kif ser tiddefendu issa anka għoddim il komissjoni dak li qed tipprovu tippromovu per tar-rapport. il komissjoni żgur li għandha opinjoni differenti u ser tagħti importanza lil burokrazija Jena diffiċli nifhem dan kollu u għalhekk eh, kompatuni li jena għandi daqshekk pożizzjoni kontrastanti, però l-Ewropa trid tindirizza il-qasam agrarju u l-emissjoni tal-karbonju. Dan huwa hija kompetenza li rridu nindirizzaw. Ja, vielen Dank, Karl-Heinz Florenz. Und das passt eigentlich gut. Am 11. Oktober werden wir uns nämlich damit Grazzi ħafna. Naħseb nistaw uh, nindirizzaw din il-potanka tal-burokrazija lejla ħart ottubru meta jkonna l-mistidna hawnhekk magħna ħana raw sabiex nistaw innaqsu dan il-pis. Mhux biss fl-Ewropa imma wkoll fl-implementazzjoni ta' dan kollu fl-istati membri Jider illi eh, hemm nuqqas skambju f'dan kollu anka fiħdan il-Komissjoni. Anka sur Karl Florence forsi eh, jintlaqa taħjar minn dan kollu. Forsi f'Ottubru għalhekk ikollok eh, l-opportunità illi trasaq dawn il-ponti kollha anka marbutin ma l-implementazzjoni naf li huwa għal qalbek ħafna sur Karl Heinz. Naddu però l-kellim li jmiss sur Peter Liza. Grazzi ħafna sur President, grazzi Kriton għal rapport tijak, mod partikolari anka eh, anka l-sinjura li tat um, l-opinjoni tal-IPP. Kiku kien tajjeb, ikun tajjeb li aħna naslu għan konklużjonijiet anka fil-diskussjoniet li aħna jkonna u li nżommu mal-iskadenza tal-ħin, ta' żmien. Dan is-suġġett mhux qed jingħata importanzi daqstant uh, ġewwa Doha u Doha diskussjonijiet uh, għadhom għaddejjin nittamaw illi nigżbu dak li nixtiequ u għalhekk Eh, naħseb anka il-bdiju għandhom raġun illi jinkwetaw li ser tintef aktar burokrazija fuqhom. Naħseb li nsibuha diffiċli illi aħna u kon nimbottaw xoltana bil-qoddim u għalek ikun tajb li konna izmin meħtieġ. Prinċiparjament, irdu donar kol illi din il-kwistjoni tal-ULCF hija kwistjoni li tista' Eh, tejna nifranka u anka ċertu spejjes. U għalek, naħseb li dini opportunità li għanna nieħdu. Aħna rridu naraw kif nistgħu nevitaw il-burokrazija u l pjar tax-xogħol. Jiena nħoss li minnaħat tal-Kummissjoni din il-proposta mus sar issarraf f'pis ikbar fuq il-bidwi. il bidwi Naħseb li panka bħal ma jishtiq eh, Sur Karl Heinz nixtiequ illi din l-informazzjoni li diġana nkunu nistgħu nevalwawa u anka nindirizzaw punti li huma marbutin mal-ambjent u tibdil fil-klima. Issu sur eh, U għet mill-kollega diġa me referenza da kollu u anka għal fatt li aħna għandu jkonna ċertu għacċess għall-informazzjoni sabiex ikunu nistaw nużawa. Imbagħad irridu naħsbu daqsxejn sar nagħmlu din l-informazzjoni jina naqbel illi natu inċentiv lil bdiewa sabiex jagħmlu xi ħaġa anke favur il- l-ambjent u bekk anke nkunu nistgħu ntejbu u nindirizzaw din is-sfida ta' tibdil kontra l-klima, tibdil ta' klima. Il-kwestjoni hija issa liema żona liema żoni mill-artijiet jista' jkunu ekoloġiċi, forsi anka fiħdan l-OCF nkunu nistaw nindirizzaw dan il-pont u nkunu nistaw nejnu it-tibdil fil-klima. Jekk Ah, ġifiri memx għalfej, kull darbu naqdu nivvintaw kollox minn ġdijt, imma rridu nkunu flessibli sabiex il-bdiewa u min jaħdem dan l-osma ikkunu eh, ikollhom inċentiv sabiex jahdu mod pozittiv u ta' kontribuzzjoni. Sur Vittorio Grazie Presidente. Grazzi, Sur President. Mela, l-ewwel qabel kollox jiena tinfakkar kif l-azzjoni ta' adattar, ġviri għal tibdil fil-klima, ifisser e, manutenzjoni tal-boskijiet għaliex hemm perjodi ta' nixfa aktar twal għalhekk aħna qegħdin e, niffaċċaw riskju aktar elevat ta' nirien. U dan irridu naraw ukoll fid-dawl tal-xogħol ta' e, manutenzjoni tal-boskiet u dan imur imbagħad e, irridu nikkonsidru wkoll id-deforestazzjoni wkoll. U f'din id-deforestazzjoni rridu naraw li niksbu biomassa li hija eh, tlet sinollati għal kull ettaru ta' biomassa nixfa. Jina naħseb li din ukoll hija xi ħaġa importanti ħafna. Jina xtaqt infakkar ukoll iżda kif aħna iġġilidna battalji importanti għal dak li għandu x'jaqsam il-satelliti tal-GMES, ċfri Global Monitoring for Environment and Security. Issa, dawn għandhom mezzi ta' kejl mill-bot effikaċi ħafna. Għalek aħna fil-fat kiku nistaw nistaw nerġaw nibnu il-lejun ta' ta' karbonju u naraw eżattament li mażoni edin jamlu l-aktar emissjonijiet u kunu nistaw nerġaw nibnu dawk iż-żoni fejn hemm l-akbar konċentrazzjoni ta' pratikament il-gassijiet kollha tal-effett serra. U b'dan il-mod inkunu nistaw Eh, naraw li konna dawn il-miżuri li inkludu kol l-umidità tal-ħamrija, l-attività veġetattiva tal-ċuħ partikolarment fil-boskijiet. U b'xi mod jew ieħor? nistaw noħorġu l-informazzjoni kollha importanti u neċessarja għal din id-disciplina li tistambat e, eh, dawn jistaw jingħatawna b'mod automatiku propju mill-GMES u mis-satelliti tagħhom. Mbagħad dan nistgħu intuħ mezzi ta' kejl u osservazzjoni fil-post li jistgħu mbagħad jikkumplementaw l-informazzjoni li tiġi mis-satelliti. Għalhekk jiena ovvjament qed nippretendi li ħajkonna il-possibilità li jkollna din l-informazzjoni kollha ġviri dettaljata b'mod partikolari Minajr man ħarbtu l-bdiwa li diġa għandhom ħafna xogħol tagħhom stess eh, f'dan il-qasam. U fil-fatt forsi jista' jkollna sempliċiment konferma ta' pjan ta' miżuri li mbagħad jista' jkun eh, dettaljat u jkun biżejjed għal waħdu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Koxenza. Grazzi ħafna, jina ma tantx għandi xinżid fil-fatt meta qabel ma dak li ntqal mir-rapporter nifsu, nixtieq eh, nifraħ l rapporter fuq ir-rapport anka għal dak li qal kollega issa. Ma tantx għandi xinżid iżda forsi nista' nżid xi ħaġa fuq definizzjonijiet u partikolarment fuq artiklu 2 kif fimtajjena ir-rapporter ma miex proposta għal emenda biex nippruvaw niċċaraw xet infissru bil-terminu foresta. Ġviri għanna bżon definizjoni ta' foresta, xaħna fuq diet nitkelmu, definizjoni li għanna bħalissa hija definizjoni ġeometrika, hija ibbażata fuq in-natura wkoll, iżda mhix waħda li qed tikkonsidra l-klima. Dak li huwa importanti mhux biss huwa l-aspett viżiv tal-foresti u nkella d-densità ta' daw il-foresti, mhux dwar dan, jiena naħseb li jżjed qed nitkellmu dwar Eh, jekk il-foresta ix waħda zazuha u jekk fil-fatt tipproduċix dawn il-gassijiet eh, l-emissjoni tal-effett ta' gassijiet serra. Umbat, forsi, dak li t-niproponi jena huwa emenda li t-konsidra anka l-età tal-foresta, mux l-apparenza ġeometrika ta' ħabis, iżda waħda li t-konsidra jekk din ix-sors ta' karbonju jew sink tal-karbonju. U jiena naħseb li ġeometrikament tista' jkollok l-istess densità, jista' jkollok l-istess siġar eh, li huma inqas jew itwal minn 5 metri dik hija l-ewwel ħaġa, imma jiena naħseb li għandna bżonn li kkunsidraw il-klima ġifieri l-emissjonijiet. Għalhekk eh, ninkoraġġik, eh, forsi nagħmilha jien stess, imma forsi għandna bżonn din l-emenda fuq l-aspetti klimatiċi. Artiklu 2 paragrafu E id-definizzjoni tal-kelma foresta Issa nixtieq nkellem lil dawk li kienu involuti fil-kop, mhux daqshekk l-Unjoni Ewropea f'dak iż-żmien, lejn l-aħħar naf li waslu ir-Russi u r-Russi qalu il-superfiċja tagħna hija kbira ħafna, eh, ħafna foresti hemm dawn il-ħażniet tal-karbonju għalhekk aħna nixtiequ nitolbu il-krediti ġifieri mijiet ta' miljuni ta' tunnellati għaliex dak li qed tipproponu intom mhux ġust għalina, grazzi. Und ich möchte jetzt der Kommission Grazzi ħafna, issa nindirizza l kommissjoni u nixtieq nitlob lill kummissjoni li titkellem fuq dan is suġġettu u twieġeb forsi għal xi mistoqsijiet li tqajmu mill-membri tal-Parlament Ewropew. Għatuna xi ftit iżjed informazzjoni fuq il-proposta. Grazzi ħafna tal għaddit il-kelma l-Kommissjoni, inti fil-bidu semmejt li l-Lulu CF hija xi ħaġa komplessa anke l-akronim innifsu, imma nixtieq ngħid li ma kienx il-Kummissjoni li inventat dan l-akronomu. Fil-fatt dan huwa fajl li ilu jiġi diskuss anka fin-negozjati internazzjonali tal-klima għal ħafna snin aħna għanna deċizjoni ta' Durban u aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu trasposizjoni ta' dak li ħareċ minn Durban fil-leġiżlazzjoni domestika Ewropea. Fil-fatt, fil-pakkett tal-enerġija u l-klima dan is-set dan il-qasam u regoli ta' kontabilità għal dan il-qasam ma ġewx inklużi. U dan għaliex aħna qegħdin narfu b'mod ċar li dan il-qasam għandu karatteristiċi speċifiċi u aħna issa qegħdin nippruvaw nippreżentaw din il-proposta u nisperaw li din hija proposta bilanċata, kawta u li qed tikkunsidra dawn il-karatteristiċi speċifiċi ta' dak il-qasam. Fil-fat l-għanewlini tal-proposta huwa li għamel traspożizzjoni ta' dak li ħareċ minn Durban fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Hemm xi devjazzjonijiet minnaħa e, dawn huma minħabba l-fatt li irridu nassiguraw li hemm ċarezza legali, ġifiri eh, flimkien mal-tekst eh, domestiku tagħna fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Milla-naħa l-oħra, fil-fatt fuq xi punt jew tnej aħna qegħdin nippruvaw nkunu aktar ambizzjużi, pereżempju, fid-dawn tal-kontabilità għall attivitajiet agrikoli jisiru mandatorji. U aħna, aħna tal-opinjon, aħna wek tal-opinjon li konna din informazzjoni, il-ġbir tal-informazzjoni diġa bdiet fl-istati membri kollha waqt dawn l-aħħar snin waħda il-perjodu ta' impen u anka taħt il-protokoll ta' Kyoto, għalhekk għandna ċertu informazzjoni staw nkomplu nibnu fuq għaw nistgħu ntejbu disponibilità tad-data u dan jista' jwassal għal ċertu vantaġġi għal anka l-bdiewa għaliex bħalissa dak li aħna inkludejna fil- sistema ta' kontabilità tal-Unjoni Ewropea huma l-emissjonijiet negattivi li huma assoċjati mal eh, agrikoltur mal ġviri il-metanu u oħrajn, l-ossidu nitrogenu. U dan Idinja xi ħaġa li tiġi konsidrata fil-ġejjina ġejjini permezz tal-proposta tal-LULUCF. Iżda rridu nkunu ċari wkoll li maħniex qed ninkludu xi piżijiet ġodda amministrattivi eh, laqal bidwi u laqqas għal min il-foresti. Dan jiddependi mill-istati membri li jkunu aktar trasparenti għal xed jiġri fil-qasam tal-LULUCF palma qed qabel f'ħafna stati membri dan il-qasam jista' jiġġenera eh, krediti u mhux debiti U jina naħseb li dinja differenza importanti meta mqabbel ma ħafna oqsma oħra li dġa ġew inklużi fil-politika tal-klima tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna għandna karatteristiċi speċifiċi f'ċertu oqsma aħna ma nafux eżattament xinu eh, x'inhuma x-xejriet f'dak il-qasam partikolari, u għalhekk il-Kummissjoni qed tipproponi approċċ kawt ħafna. U dan billi l-ewwel ta' poġġi enfasi fuq ir-regoli tal-kontabilità u mbagħad meta dawn ir-regoli jkunu fil-post u da il-rapportaċ ikun pa' bazi ta' dawn ir-regoli mbagħad inkunu nistgħu niddiskutu il-possibilità tal-ifissar tal-miri. Ġbir mill-perspettiva tagħna dan huwa approċċ kaut u bilanċjat u il-pjanijiet ta' azzjoni bażikament huwa l-unika għodda fejn din ir-rabta mal-politika tista' tiġi iddiżinjata. U dan billi konna xi dokument strateġiku li mhux qed jipprova jidħol fl-ambitu tal-politika ta' fuq il-foresti fuq livell nazzjonali. Eh, l-impatt ta' fuq il-klima mill-foresti għawek għal darba aħna tal-opinjoni li dawn il-pjani ta' azzjoni nazzjonali tal-LULUCF jistaw jajnuna biex nimlew xi vojt fl-arfin tagħna jekk inti kollok approċċ armonizzat għal ġbir ta' informazzjoni anke jekk ikollok eh, tkun qed ħares il qudiem b'mod strateġiku għall-istati membri kollha b'dan il-mod aħna nkunu qed nifmu aħjar xi tiġi f'dan il-qasam fl-istati membri kollha u din tkun bażi aħjar għad diskussjonijiet tal qudiem tal-ġejjini biex ikunu nistaw niddiskutu l-possibilità li nifissaw il-miri u jkollna dan it-tip ta' approċ. Mela ħanerġa' ngħidha, il-proposta hawnhekk mhijiex qed toħloq xi burokrazija addizzjonali għal bdiewa, miex ġej, miex qed tasal kmieni wis għaliex din hija kwistjoni li ġiet diskussa anka fin-negozjati internazzjonali fuq il-klima u ilha maddejn dawn in-negozjati, għalhekk aħna naħsbu li l-proposta li aħna għamilna hija waħda bilanċata u dan huwa approċċ tajjeb. U grazzi tal-attenzjoni. Vielen Dank an die Kommission für die klärenden Worte before ich Kriton Azenis das Mela grazzi ħafna ta' din l-ispjegazzjoni. Mela qabel ma nerġa' ngħaddi l-kelma lir-rapporter tagħna Sur Arsenis. Lilin mill-evalwazzjoni ta' din il-proposta ta' dan ir-rapport nixtieq ngħid xi ftit kelmiet fuq il-proċedura ġenerali. Il-proċedura ġenerali hawnhekk fil-Parlament hija li jkun hemm żewġ qari. Dan huwa l-standard. U jekk inti mbagħad ma tilħaqx fejn wara t-tieni qari, Eh, F-fatt jekk inti tilħaftejn eh, b'mod maġġel jista' jkollok qari wieħed, imma proċedura standard hija ta' żewġ qari. U jekk inħares madwar il-kamera wara li smajt il-kontribuzzjonijiet differenti għal dan id-dibattitu, jiena naħseb li aħna qegħdin il-bot mill-ewwel qari, minn sitwazzjoni fejn ħajna naqblu fuq l-ewwel qari. Iġbi hemm il-kwistjoni ta' Doha, forsi l-affarijiet fuq il-klim tibdil fil-klima ħajinbidlu, forsi ħajġu ċertu affarijiet, iżda jiena naħseb li importanti nżommu dan kollu f'moħħna għal dik li hija il-parteċipazzjoni. Jiena naħseb li ħajkonna żewġ qari għall NGOs, partijiet interessati oħra, u hija proċedura tajba u trasparenti li xbdan il-mod neħu ftehim. U nkunu nistgħu nispjegaw ukoll il-vantaġġi ta' xi biċċa leġislazzjoni partikolari. Tkun tista' tispjega. Issa jien xtaqt li jintom iżommu dan kollu f'moħħkom brabta ma' dan id-dossier. Nista nifhem li intom forsi tkunu entużjasti, tixtiequ tmexxu l-affarijiet il qudiem tajjeb, iżda ftakru dak li semmejt. Mela, bħala konklużjoni ħanaddi il-kelma lill-Onorevoli Kriton Arsenis. Grazzi ħafna Sur President u emnuni jekk hemm bżonn mhux qari wieħed jew tnej anke konċiljazzjoni. Intom semmejtu l-erba' pjanijiet azzjoni. Jiena nemmen li dan huwa fuq il-modi differenti ta' kif naqraw id-dokumenti. Ġviri, jek dini għal problema ġviri il-lingwaċ, jena ċert li aħna ħansibu konklużjoni. Zdejna naħseb li għawek ħat ma jiddubita jew ħaj sfida id-dritt tal-Kummissjoni jew l-obbligu tal-Kummissjoni li kollom li jgħinu biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri. U ovvjament jina għalija din hija ħaġa importanti. Issa, tieni net, il-punt li l-aktar ħassibna, għal oħra, jiena, ma nistax nifhem xin il-kwistjoni hawnhekk aħna l-koll nafu il-persuni kollha li jsegwu il-ftehim tal-kop li ħadd ma jista' jbiddel il-livelli ta' referenza. Dawn huma affissati fid-deċiżjoni huma fissati fil-tekst tal-kop Iżda għal kull, dan huma fissati għal kull stat membru u ma nistawx immissuhom aħna nitkellmu dwar korrezzjonijiet tekniċi għal dak li għandu xaqsam koerenza. Iżda ħadd ma jista' jmiss il-livell ta' referenza nnifsu. L-aħħar punt. Fuq li namlu il-kontabilità mandatorja, ġviri din hija xi ħaġa li diġà hija mandatorja li tirrapporta, ġviri il-ġestjoni tal-art għal uċċuħ ir-raba e, u għal merat kif ukoll l-artijiet mistrada, mistadra. E, naf li tkellimna dwar da kemm darba, naf li inti mħasseb dwar il-bdiewa, il-foresti, naf li għandek foresta tiegħek. U taf x'inhuma id-diffikultajiet li għandhom is-sidin tal-foresti fl-Ewropa. U jiena sa fej rajt dan ir-rapport tekniku fid-dettall, għawek maħna qed nitkellmu fuq xejn li għandu x'jaqsam mal-bdiewa, jiena għet qed nifhimha. Iżda jien ovvjament les li niddiskuti l-affarijiet miegħek jekk għandkom xi interpretazzjoni differenti, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq verament il-burokraziji tal-Gvern ċentrali u għas fuq ir-reġistri tal-art Jekk qed nitkellmu fuq il-ġestjoni tal-art għal merat u e, l-ġeħ taraba, qed nitkellmu fuq e, politika differenti kull pajjiż għandu sussidju għal dak li jirtirrappu jirrapporta. Dan kollu huwa disponibbli u ilu jiġi rapportat. U jekk ma neħdux pass sempliċi vin niċċaqalqu mill E, kontabilità mandatorju għal kwistjonijiet li diġa għanna rapportaċ mandatorju. Da xi fisek ma nagħmlux da? Nixtieq infakkarkom li l-unika obbligu li qed jagħmel tagħmel din il-proposta hija li rridu jkun irrid ikollna l-kontabilità mandatorja fl-2020. Jiġri, fl-2020, 8 sin oħra irridu nirrevedu il-numri ta' kontabilità tagħna. Xek eh, qabel dan ħajkunu kollha proċess interni. Ġbi jekk sal-2020 meta aħna nkunu lesti, jekk ma nagħmlux dan, ħaġa waħda sempliċi ħad tiġri. Ħajkunu obbligati li nqablu il-miri tagħna tan netnaqis ta' emissjonijiet mhux ħankunu nistgħu nagħmlu dan ħafna u ħafna stati membri mhux ħajkunu eh, kapaċi jagħmlu dan għax ma jkunux ħarġu lilhom infushom u dan ifisser nfiq ta' flus. Dan għaliex ċertu pajjiżi ħajkunu lesti li jagħmlu e, il-tqabbil tagħhom tal-ammonti tagħhom ma' dawk tal-LULUCF u jqablu għom mal-miri taħħom u ħajkunu għedin innaqsu l-obbligi tagħhom għall-emissjonijiet industrijali u tnaqqis tagħhom meta mqabel mal-LULUCF. mbagħad pajjiżi oħra mhux ħajkunu jistgħu jagħmlu dan l-eżerċizzju kif suppost u forsi jkunu qegħdin inaqsu inqas. Jew iżjed tal-emissjonijiet industrijali meta mqabbel ma dak li jridu jagħmlu li kieku kienu qegħdin jagħmlu kontabilità kif suppost tal-emissjonijiet tal-LUCF. Mela fl-2020 aħna ħan nkunu hawnhekk f'din il-kamra nargumentaw min qed jagħmel l-affarijiet kif suppost. Mela, tuna dan l-obbligu li nħejju ruħna sabiex fi żmien tmien snin oħra nkunu qegħdin nagħmlu l xogħol kif suppost għaliex affarijiet ħakunu dwar il-flus ħankunu qegħdin ninmentaw ruħna. Grazzi ħafna, Kriton. Grazzi. Fjannar eh, tal-2013 ser ikonna l-ewwel qari u l skadenza l-emendi hija 18 ta' Lulju u mbagħad fit-19 ta' Settembru dawn l-emendi niddiskutuhom fil-Komitat uh, eh, ambientali, agrikolu, Umbat dan il-Kumitat fl-10 Ottubru da bekk konkludena dan il-punt fuq l-aġenda naddu għall imess punt 6 għanna il-Sinjora Taħawg issa għanna u koll il-Sinjora Marisa Mattias illi Eh, id-deċidew illi nistaw niddiskutu dawn iż-żewġ punti fl-imkien u bat fil-punt mija nibdew eżattament fis-sitta. Għanna l-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea għal-sena finanzjar tal-2013 sezzjonijiet kollha u mbagħad l-MFF għas snin 2014-2020. Is-sur Vittorio Prodi semma wkoll punti importanti il-fat li m'għandniex finanzi biżejjed hawnhekk qed nitkellmu fuq allokazzjonijiet kbar, aħna qed niġġieldu sabiex ikollna ambjent aħjar, nkunu nistgħu nħdu ħsiebu aħjar. U l-ewwel nad ngħaddi l-kelma lis-Sinjor Jutta Hawg sabiex tintroduċinna s-suġġett għal żewġ punti fuq l-aġenda. Fuq il żewġ punti minix ċerta, Sur President. L-għanet ħanibda fuq il-general budget. Għalli xumbat forsi titħol anka il-rapporter tal-rapport li jmiss. Ehm, ħanibda bil-budget tal-2013 sewa, dan il-budget sfortunatament huwa biss parti mill-leġiżlazzjoni illi niddeċidu u b'qari wieħed. Jien għandi żewġ suġġerimenti il-budget tal-2013 u għall-aħħar budget eh, l-aħħar periodu finanzjarju l-Kommissjoni ħarġet il-prosti tagħha fl-aħħar ta' April u mbagħad minn hemmhekk tlaqna għal punt illi 2% ta' fir-rigward ta' ta' zida fil-implementazzjoni u dan wassal għal fatt illi għanna dan il-budget li huwa l-aħħar parti ta' dan ta' dan is-sezzjoni finanzjarja u fil-qasam ta' riċerka għanna proġetti importanti ħafna li jiġu finanzjati. anka l-Komitat Budgetarju ressa il suġġeriment li ħajltaqa anka dwar dan il-punt il-komitat minna u jumejn oħra sabiex il-proposta tal-1.2% tal-appropriazzjoni tal-impenji tal, tal, sabiex din isseħ dan huwa punt ċar ħafna u nafu illi ma nistax nimxu b'dan il-mod għaliex ma naslum kien. Issa, xilqot li hawnhekk. 15 l-artiklu li żgur kollegi kollha qraw, ma xafin għantol fid-dettal, jiena però xtaqt insemmi illi dak li jolqot lilna ġifi jiġifieri pala komitat ambientali illi aħna naħdmu tajjeb mal-aġenziji tagħna jiena naf illi l-istituzzjonijiet kollha jallokaw minn 13% għal 17% din l-allokazzjoni. isem proposta illi kull sena tonqos 1% dan ifisser illi anka uh, fil-proposta li qed narraw nimxu bl-istess mod anka fil-rigward tal-aġenziji fejda ser jingħataw inqas flus u għalhekk qed ikun hemm proposti għal iktar tnaqqis. Dan mhux biss uh, fil-mezzi uh, fil-riżorsi tnaqqis ta' fil-mija imma wkoll anka fir-rigward tal-istaff, pereżempju. E, eżempju l-EFSA, l-CDC, kull darba Wet fil-mija nqas e, mezzi, risorsi, wet fil-mija nqas e, staff. Ir-raġuni li Iva għanna żewġ proġetti ġodda imma il-postijiet ta' xogħol Eh, tnaqsu bin-nofs. Anka fir-rigward pereżempju tal-pestiċidi u l-autorizzazzjoni. Għalla kazzent ta' fil-mija inqas u mux minn naħat tal-Komissjoni ma minn naħat tal-Konsil għalek. għada, meta jkun hemm il meta jiltaqgħu U importanti anka fit trialogu illi il kunsill ikun jaf eżattament fej sejrin meta jkun din l-istupitaġni e, fil-budget, fl-allokazzjoni tal-budget. 25% tal-passijiet e, vakanti u kol se jitneħħa. Dan kollu ma jagħmel sens u anka mill-lat budgetarju ser ikun 15 miljun inqas fir rigward tal-pjantazzjoni tas-saħħa għanna 80 eh, miljun allokati imma ftit fi demet nieħdu inqas. Għanna 1.5 miljun inqas fuq il-livell ġenerali u possibilment ukoll anka f'Diċembru ma ser jkun l-ebda budget allokat. Imbagħad jidħol fis-seħ trattat u suppost illi konna iktar allokazzjonijiet minn dak li qed naraw skont il-budget allokat. Aħna minnaħa tagħna għanna l-mizuri ta' preparazzjoni u proġetti pilota li anka informajna l-Komissjoni dwarhom il nafu illi peress li jiena wkoll kont qed uh, uh, naħdem fil-rigward tal-aġenziji għadni ma valwajċ il-pożizzjoni tal-Komissjoni, però tafu illi ndbat ukoll dokument minn Emilia fis-semi segretarjat Fil-rigward tal-miżuri ta' preparazzjoni, tistaw anka l-proġetti pilota tistaw taraw dan il-dokument li ntbat, hemm ukoll il-proposti AB u C illi żgur sirkona ċans niddiskutu għam iktar quddiem. biex nikkonkludi l-emendi għal pożizzjoni għall opinjoni emendi għal eh, proġetti pilota u miżur ta' preparazzjoni huwa is-26 ta' Lulju. Għax imbagħad eh, nivvotaw fis-16 ta' fis-6 ta' Settembru. bħala ex-presidenta zgur <laughs> illi l-skadenzi tagħhom sew ser magħhom. Mela, il-Sinjura Mattias, mbagħad għandi l-interventi minn għantessur is-Sur Fernandez u Dragma Rogberent. Mbagħad anka s-Sur Eichhout. Grazzi ħafna mela ħanibda billi ngħid. Nina kontenta ħafna li jerġajt edha għawek, anke jekk eh, mod qasir ħafna. Għalek jina ħan fil-qosor għax ma tantx għandna ħin, xtaqt sempliċement nenfasizza wħud mill-punti fejn jar provide la e, l-affarijiet flimkien fil-punti li kellna f'din l-opinjoni. Nixtieq nkompli fuq dak li qalet il-kollega dwar il-perspettivi finanzjari. Il-lini gwida l-opinjoni tiegħi daru mal-fatt li aħna qegħdin nitkellmu fuq żoni li huma finanzjati inqas milli għandhom bżonn, ġifieri din hija pratikament marda serja, marda kontinwa li dejjem qegħdin innaqsu l-flus ta' dawn it-tip ta' programmi li fil-fatt eh, huma tajbin. Jina ovvjament nifhem li kważi kull kumitat ħajamel l-istess kumment fuq il-programmi tagħhom, ma jina naħseb li dawn huma programmi vitali. Jek nħarsu lejn dan li għanna qoddimna l-lum Life, Health for Growth, kif ukoll l mekkaniżmu ta' protezzjoni ċivili tal-Unjoni mm, Fos dawn tliet programmi nixtieq nifoka fuq xi punti partikolari. Il-kollegi eh, ovvjament eh, kellhom l-opportunità li jaqraw l-opinjoni u ċerta li għamlu dan mhux ħanoqgħod indur l-opinjoni kollha, imma ħan nitkellem fuq l-iżjed punti rilevanti llum. Wieħed minn dawn huwa li ejja ma nużawx l-kriżi ekonomika bħala skuża biex neħu l-investiment mill-qasam tal-azzjoni għal tibdil fil-klima. Din hija kwistjoni importanti biżejjed li tista' tevita li jkun hemm tuħ eċċessiv il-qasam. U għalhekk dawn huma s-suġġerimenti tiegħi fil-paragrafi wieħed u tnejn u l-istess japplika wkoll għal dak kollu li għandu x'jaqsam mal-effiċenza tal-enerġija. U dak kollu li involvi l-SMEs, eċetera. Għalhekk hemm firxa sħiħa ta' kwistjonijiet li huma verament vitali jekk l-Unjoni Ewropea tixtieq tkun kompetittiva. U fil-waqt li timxi l-qudiem fuq il-modell ta' żvilupp jiena naħseb li kol naqblu fuq dan fil-dan il-kumitat. Issa dwar paragrafu tlieta jiena ma nafx xantkom bħala rizultat fi tekst differenti, ma l-proposta oriġinali kienet li għanna nerġaw nallokaw fondi l-Fond tal-Fond Globali u biota Biodiversità. Għaliex din eh, fil-proposta oriġinali kienet neħiet mill-perspettivi finanzjarju ma kien hemm budget ta' xeja għalih dan. Kien hemm sempliċiment daħla eh, fil-kolonni differenti. Iġbiri irridu nerġaw ndaħlu fil-perspettivi finanzjarju na ċertu għamont ta' fondi. Issa dwar ehm, il-Health for Growth dan huwa fundamentali, hija kwistjoni fundamentali għal pubbliku. Dan il-Health for Growth jikkonsidra l-fatt li eh, il-qasam tal-kura tas-saħħa huwa 10% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea u eh, huwa 10% tal-impjigi fl-Unjoni Ewropea li irridu nżommu r-riżorsi f'dan il-programm kif kienu ppjanat. Aħna ah, konxu wkoll tal-fatt li fl-2020 aħna qegħdin nikwitaw. li ħajkunem hemm nuqqas tal-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa u dan ħajġbi ħajfisser miljun ħaddiem inqas mill-li hemm bżonn fl-Unjoni Ewropea kollha. Ovvjament fi żmien ta' kriżi bħal perjodu li għaddejjem minnu bħalissa, rridu naqbżu għal dan is-settur tant importanti u dan il-programm jista' jagħmel ħafna iżjed affarijiet sabiex joħloq iżom l-impjiegi kif ukoll jgħin għal żama tal-saħħa pubblika. Laħanet, il-mekkanizmu tal-Unjoni Ewropea tal-ħarsin ċivili. Pożizzjoni tiegħi hawnhekk Eh, tirrifletti il-punt li wieħed huwa dan huwa wieħed minn dawk il-wedit li dejjem tiġi posposta għal dak li huwa l-investiment. Aħna konxi mill-diżastri eh, kemm naturali u dawk magħmula mill-bniedem m'għandhomx eh, moment jew perjodu speċifiku fi żmien meta jseħħu, għalhekk hemm bżonn li jkollna biżejjed riżorsi sabiex meta eh, dawn eh, il-dizastri iseħħu ikunu nistaw eh, nilqaw għal bżonnijiet li joħolqu. Ġviri, il-finanzi li għanna palissa mumiex eh, edin jimxu skont il-bżon. Paragrafu 8, forsi dan mux ċar bizzejiet minħabba l-mod kif kif tassaltu. Imma dak li t-niprofa najta fil-paragrafu 8, huwa li għandna bżonn din iċ-ċifra indikattiva ta' 70% tal-budget tal-azzjonijiet fiħdan l-Unjoni Ewropea fil-waqt li 30% l-oħra huma ta' barra l-Unjoni għall-azzjonijiet li jseħħu barra mill-Unjoni Ewropea. U għal darba naħseb li dan jirrifletti l-politika tal-Unjoni Ewropea li rridu nżommu ammont ta' finanzi kif suppost għal kooperazzjoni ma' barra. Tajja pwis, l ewwel net, Jose Manuel Fernandez. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nishtiq nifraħ li rapporters nibda minn Juta Hag. Nishtiq infaħħara għal ħidma verament eccellenti li għamlet aħna imdorrin fil-fat li toħroġ bħidma verament tajba. Nixtieq nefasizzaw hekk il-punt li il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa madwar 1% tal-GDP iżda mill-2004 sa issa l-Unjoni Ewropea zid żdiedet minn 15 ta' 27 stat membru. Issa għanna il-Kroazja ġeja sena li dħat idħol pala membru sena diħla għanna seta ġodda u minn dan kollu jina minn familjari bl-ebda istituzzjoni fl-istat membru li għanda din il-level dan il-level ta' prestazzjoni. Il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa 94% l-investiment u 6% biss jitratta l-ispejjeż amministrattivi. L-antana f'dan il-każ speċifiku huwa li konna eċċellenza leġislattiva. Aħna irridu leġislazzjoni ta' kwalità għolja. Iżda jekk ma tagħtix biżejed finanzjar għal dan, ħajkunu ċittadini tagħna li ħajjitilfu. Issa kien ħarsu l budget tal-2013. Il-Kunsil għadu għet eh, juża l-istess tek tattika tal-2011 li eh, jaħdem kollox fl-ħar minuta. Umbat rifjutaw li joħorġu il-budget korrettiv għal ħlas tal-lokazzjoniet, unbat kien hemm 11 biljun euro li kienu għadhom pendenti. Hemm ċertu stati membri fiħdan il-Kunsill li huma konvinti li l-Kunsill qed jagħmel iktar ħsara mill-ġid, hemm isu eh, tendenzi mażoċistiċi fiħdan il-Kunsill u mhumiex qed jirrispettaw l-impenji tagħhom. Ejja ma ninsewx li l-autorizzazzjoni tal-spejjeż tal-Kunsil ħafna drabi twassal għal appropriazzjonijiet u pagament appropriazzjonijiet. Issa, punti ieħor importanti ħafna huwa li dawn l-appropriazzjoni ta' pagamenti irridu jkunu kif suppost. Dawn huma l-impenji tal-Kunsil u aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar pjanijiet li hemm. Iżda nitkellmu dwar flejjes li huma dovuti Fil-rapport ju taħag, nishtiq niproponi emenda waħda għal paragrafu 2. U emmek fost suġġerimenti li jem tal eh, l ambientali li applikaw mod ġenerali għal azzjonijiet konkreti fil-programmi differenti, għawek nishtiq nżid ħaġa. Mhux biss it-tkabbir sostenibbli, iżda tkabbir sostenibbli intelligenti u inklusiv. U dawn jgħinuna biex eh, naslu mhux biss għal tkabbir sostenibbli iżda wkoll tkabbir sostenibbli, intelligenti u inklusiv. Min barra da jien nista' naqbel magħha. Issa dwar il-kollega l-oħra tagħna Marisa Mattias. Ejja, ma nintilfux fil-perċentwali. Għan ispiċaw indajfu il-pozizjoni tagħna jekk noqogħdu ndaħlu ħafna minn dawn iċ-ċifru perċentwali. Jekk inti ħatajt li taħt il-programm Life 20% tal-fondi għandhom jenataw l-politika għal-klima, qed titkellem fuq 20% tal-fondi tal-MFF jekk najdu hekk ħankur qegħdin noħolqu problemi għalina nfusna. Għalhekk jiena kieku inneħi kompletament il-perċentwali minn din l-opinjoni. Issa fuq paragrafu 80 hemmhekk il-lingwaġġ iva e, fil-fatt mhux l-aħjar lingwaġġ li jista' jkollna. Ġifi il-paragrafu 8 qed nitkellem it-tekst mhuwiex ideali mal darba oħra ma naħsibx li għandna noqodu nsemmu xi ċifri partikolari. Enna bżon ta' rizorsi adegwati għal rispons ta' ħarsin eh, ta' protezzjoni ċivili. Imma ma tistax tiffissa monti eh, partikolari għal budget, irridu rassiguraw li għandna biżejjed flessibilità sabiex nilħu il-bżonnijiet tagħna. Grazzi ħafna tal-li ma domċi żejjed u għamilt żewġ minuti issa l-kollega li jmiss. Anke fuq Jina u koll ħanħu zoċ minuti bħal kollega Portugis tijaj. Nixan ringrazzja l eh, axol qed isir anka l-rapporter anka l-opinjoni fuq l-MFF dan il-komitat. Issa, jina xtaqt nitkellem hawnhekk għaliex inni membru hawnhekk u l-rapporter nixtieq ninkoraġġija. Anka sabiex permessa rapporti tagħha issaħħaħ il-punt illi aħna għandna bżonn ħaddiema kwalifikati, ħaddiema tajbin sabiex il- kunu jistaw jizviluppaw iktar il-program tal-Unjoni Ewropea kunu jistaw jħadmuħ. Punt anka ta' Sinjura Mattias jorbot ma dan, pero għatajab li dan il-punt insaħħu u dan isaraħ ukoll fuq il-programm individual kif ukoll approċ ġenerali anka emenda ġenerali li tagħmilha ċara li l-istati membri mux eh, minn naħar wahda eh, skont punt ħamsa tal-MFF eh, jipruvaw jifrankaw xi ħames eh, miljuni mill-xogħol permezz xogħol amministrattiv, imma li l-istati membri eh, jaraw illi x-xogħol isir tajjeb u kif suppost mod kostanti U Huwa diffiċli li wieħed jagħmel dan anka budget iktar illimitat u importanti li jkollna emenda illi turi dan biċ-ċar u isna qed ngħidu illi inti, per eżempju, stat membru eh, tixtieq li jkollok aċċess għal ċertu fondi, Iva, mela inti ikollok min jaħdem għal-jom, nżomm nżomma żewġ minuti palma għamel il-kollega Portugiż. Jiġifieri irid ikollok il-ħaddiema disponibbli, titħaddem in-nies. Trid tinpjega n-nies u għalhekk ma jistax ikun illi id-doq l-qampina li rridu nipruvaw eh, nifrankaw il-flus, anka eh, f diskussjoni eh, nipruvaw anka minnat il-komissjoni infixklu ix-xogħol dan aħna tajna mandat anka minnħat tal-konsil sar dan illi ma nistax naslu situazzjoni illi ma jkonniex persuni li jwatqu x-xogħol li suppost isir. U jekk aħna msar ngħidu lill-Kunsill illi jrid iżomm il-ħaddiema kwalifikati eh, li għandu li jkun hemm bilanċ li jkun hemm anke eh, bilanċ ġeografiku, jekk dan kollu ser jitneħħa mhux se nkunu f'pożizzjoni illi eh, isir ix-xogħol li għandna bżonn nagħmlu jekk eh, il-rapporter ma tixiex li tagħmel din l-amenda i tifformula jien nista' nagħmel nafri nagħmel jiena dan. Grazzi tal iżommek ma' żewġ minuti. Naħseb illi din kienet diskussjoni importanti għanna eh, membri naqsina unnek għaliex anka qed jiġi diskuss l-implementazzjoni u Nix ringrazzja anka l-Presidenza ċipriota illi ser tindirizza anka dan il-punt illi anka il-tibdil fil-klima u l-qasam ambientali huwa ta' priorità għalihom ħafna drabi hawnhekk irridu niġġieldu bisħiħi jekk aħna rridu nieħdu xi ħaġa, niksbu xi ħaġa li anka nkunu nistgħu nimplementaw anka l-linja politika illi aħna qed niġġieldu għalija nridu nagħmlu ċar anka lil kunsilli għandna bżonn iktar flus. Aħna għandna bżonn iktar kontenut, iktar sostanza u fuq uh, żmien twil irridu nagħmlu dan bi pjan ċar. Hawnhekk għandna anka referenza Life Plus dan irid jiġi mnedi, jrid jibda jiġi mħaddem. Jekk aħna rridu nindirizzaw il-problema tal-klima, rridu naraw illi ħadd ma jaffeċ fuq ħadd ma jkunniex min jispiċċa l-vitma hawnhekk, aħna rrid konna approċċ fej uh, Eh, il-budget jagħmel differenza sostanzjali u għalhekk mhix kwistjoni ta' perċentwal jew ta' punt imma importanti illi dan il-programm jidħol fis-seħħ jiġi implementat bis-serjetà fuq il-budget. U anka fuq l-allokazzjoni il-Parlament Ewropew mandu xej xitlef permezz permezz tal-budget, jiġifieri aħjar ikonna budget allokat kif suppost aħna ma naxejx nitilfu minnaħa tagħna. Aħna nistgħu biss nwasslu xogħol aħjar jekk aħna jkollna l-allokazzjonijiet kif meħtieġ. Jiġifieri issa li għanna iktar kompetenzi fidejna minħabba anka trattat ta' Lisbona. Mela darba dan jidħol fis-seħ ser ikonna bżonn iktar flus sabiex dan nkunu nistgħu u x-xogħol kif qed jiġi mitlub minna. Anka palma qal eh, il-Ministru eh, Ċipriot anka l-Istati Membri iż-żar huma parti mill-istituzzjoni Ewropea, anka palma qalu kollegi oħra, huma parti mill-amministrazzjoni u għalhekk għanna dawn sfidi gbar anka fil-27 stat membru u hemm bżonn ta' livell qoli ta' manager, hemm bżonn nkunu ambizzjużi. Anka l-aġenziji jridu nħallhom jaħdmu b'mod tajjeb, mod indipendenti qed ikollhom l-espertiżmu disponibbli u ma nistgħux niminnaw ix-xogħol tajjeb li huma jagħmlu. Is-sur għajxħaw tissa, l-aħħar kellim fuq l-ista tagħna. Keep it to the Dutch two minutes then. Għan zomma zoċ minuti Olandiżi mela, Sur President. Klim li limmi l mikrofonu Um, and that's just to Għanżon fil sur President, najt li nappoġġa bisħiħu koll il-rapporter u li l-ek Onorevoli Mattias, najt li l-program Life Plus huwa wieħed importanti ħafna, iżda naħseb li aħna bħala MV meta nfasslu opinjoni bħala fuq l-MFF kollu kemmu rridu niċċaraw darba l dejjem li qed nappoġġaw il-Kummissjoni biex niżguraw li l-affarijiet marbuta mal-klima jikkontribwixxu tassew għall-20% tal-MFF totali. Il-Kummissjoni ilha tħambaq fuq dan, ilha tiġġielet għal dan u jekk anke l-Kumitat Envi ma jappoġġax il-Kummissjoni fuq dan tkun xi ħaġa ħażina ħafna minn perspettiva ambjentali. U għalhekk rrid nħambaq fuq dan irridu ngħidu li rridu l-istess ċifra 20% għall proposta tal-pak. Minn Kapola Santos nafu li din iċifra ċifra rridu li tkun msemmija, aħna bħala envi mhux qed insemmuha din tkun telfa kbira u fuq il-politika ta' koeżjoni aħna adottajna opinjoni li ngħidu li 25% tal-flejjes fuq li RDF irridu jmorru għall effiċjenza tal-enerġija u l-politika tal-enerġija u l-politika tal-klima. U għallek irridu nisħu li dan qed nagħmluh mill-perspettiva ta' Envi biex niżguraw li fl-aħħar mill-aħħar l-MFF ikun aktar favur l-ambjent u jkollu aktar leġittimità wiesa milli għandu issa u niżguraw ukoll li nistgħu nifacċaw lil dawk l-istati membri li qed jippruvaw b 100 biljun fl-aħħar mill-aħħar. Jekk ma niċċarawx l-affarijiet li hemm servizzi pubbliċi xin tefqo mill-budget Ewropew ma nkunux nistgħu niżguraw li dawk li jridu jnaqsu 100 biljun ma jkollhomx raġunijiet biex jagħmlu dan. Ejja naraw li ma jkollhomx raġunijiet bizzejiet u dawn huma iż minuti Olandiżi. Hekk għandhom ikunu. Ikompli President, perfett. Enan sollten ist die kommende Agrar- und Fischereipolitik. Naħseb li f'kull diskussjoni rridu niftakru li għanna CIP u CFP li għanna bżon ta' daw il kriteri dawn huma importanti fi negozjati anka per eżempju fil-qasam agrarju sabiex aħna naħdmu mod sostenibbli. Għanna Infakru l-Ministri tal-Ambjent kif ukoll tal-Finanzi illi dan tiġi appoġġjat u dan li tiġi wkoll eh, rifless fil-proposta tal-Kummissjoni għaliex inkella musser niksbu suċċess. Imbagħad għandna lista tal-emendi għall-opinjoni eh, ta' sinjora Mattias 17 ta' Lulju f'nofsinhar u mbagħad fit-19 ta' Settembru nivutaw fuqhom u mbagħad l-opinjoni sħiħa għanna l-25 ta' lulju pala skadenza u mbagħad nivutaw fil-6 ta' settembru. Grazzi ħafna ta' diskussjoni, aħna ser jkun l-opportunità sabiex niddiskutu anka dan il-punt mal-Ministru Ċipriot għaliex għalihom huma eh, dan il-punt huwa ta' priorità ser niddiskutu kif ser nifinanzjaw u ma rridx nintawal dan id-diskussjoni. Naddu għal punt minja id-Direttur Ġenerali tal-Enerġija Sur Philip Low. Aħna fil- eh, konna deċidejna illi nistidnuh sabiex jgħidilna x'inhi s-sitwazzjoni fir-rigward tal-eco design. Marx naħadlok ħafna mill-ħin tiegħek u nadilek il-kelma. Uh, Grazzi ħafna President. Ħaniprova nżomm rib iż-żewġ minuti Olandiżi kemm jista' jkun. Palma tafu, recentement temmejna diskussjoni fuq direttiva fuq l-efficienza tal-enerġija, nirringrazzja il-membri tal-dan il-kumitat fl-imkien ma' kumitati oħrajn għall appoċ li tajtuna. Qed nistmaw li ħajkun hemm madwar 17% tal-titjib eh, propost f'dan il-qasam mill-20% li kien propost fir rigward l-eco design u anke fit-trasport. U qed nistennew ukoll li naraw miżuri li jitlu fis seħħ li jagħmlu tajjeb għal dak it-3% li hemm xiftan. Bekk naslu għal 33% li jkunu koperti mill-miżuri ta' ekodesign. Dan il-kumitat mod kontinwu offra l-appoġġ tiegħu għal ekodesign u anke għad-direttiva ta' tikketjar il-riformulazzjoni tal-eco kien fl-2009 Il-reformulazzjoni ta' tikketjar kien fl-2010. U għalhekk instadju stadju bikri wasalna l-implementazzjoni tal-miżuri u regolamenti taħt dawn iż-żewġ direttivi riformulati u nista' ngħidilkom fisem iż-żewġ DGs is-sur Tariq Tajani u s-sur Uttinger li qed jimplementaw dawn id-direttivi u jipproponu miżuri qed nistennew li fl-2012-2013 nadottaw 29 regolamenti ta' implementazzjoni u narfu tliet ftemi volontarji intemmija mill-industrija. Qed nistennew li dan jiġenera frankar tal-enerġija sa' 79 um, sijat terabajt sal-2020. L-ewwel nett direttivi stess kellna nagħtu ħarsa jekk hemmx każ li nwessaw l-ambitu l-istadji li bdejna speċjalment ta' evalwazzjoni fuq id direttiva ta' ekodesign minn konsulenti VHK jurina li hemm il-potenzjal ta' frankar tal-enerġija u ma tantx hemm każ bħalissa li jkun hemm iktar estensjonijiet għall prodotti mhux relatati mal-enerġija għaliex hemm ħafna potenzjal ta' dan l-ambitu partikolari. Aħna nħossu li peress li jenna sentej biss bid-direttiva fis er, ikun rridu noqogħdu attenti li nimplementaw din id-direttiva sal-2014 mhux qabel biex naraw kemm ikunu effettivi dawn ir-regoli kemm jista' jkun. Fuq direttiva tal-eco design ta' tikketjar skużawni din daħlet fis-seħ sena wara ħajkonna reviżjoni oħra fl-2014 biex bekk niżguraw li jkunu qegħdin naffukaw fuq dawn l-affarijiet f'din is-sistema tat-tikketjar li tkun iktar effettiva kemm jista' jkun. Malajr malajr, Sur President, nixtieq nitkellem fuq il-pjanijiet ta' azzjoni taħt iż-żewġ direttivi. L-ewwel nett, it-tieni pjan ta' ħidma tal-Eco Design minn 2012 sal-2014 u l-Kummissjoni tistenna li tadotta dan il-pjan f'Lulju. U Nippjanaw li jkollna lista indikattiva tal-gruppi ta' prodotti li jkollhom klassifika tal-potenzjal ta' frankar tagħhom u jistabilixxi l-prioritajiet tal-adozzjoni ta' miżuri fil-futur. Naħseb li l-iktar punt innovattiv tal-pjan huwa li se ninkludu apparti prodotti li jużaw l-enerġija, prodotti relatati mal enerġija bħall pereżempju twieqi u materjal ta' insolazzjoni. Naħseb li kulħadd jaraf li l-eco design, grazzi għal kumitat tagħkom mod partikolari, wassal għal frankar importanti, iżda fadal aktar xista jsir. U għalhekk kif fokajna fuq ix-xogħol leġislattiv taħt id-direttiva tal-eco design u ħannidu dalwa ix-xogħol preparatorju għal gruppi ta' prodotti identifikati fit-tieni pjan ta' ħidma. Kifet qed nistennew li nadottaw fuq kollox ma kollox 32 deċiżjoni, 29 regolament implementazzjoni u 3 konfermi ta' ftejmit volontarja. Din is-sena diġà adottajna 3 regolamenti ta' ekodizajn u ekotikkatjar u sa' Deċembru ħan adottaw qed nippjanaw li nadottaw 8 oħra. Dawn diġà se jfissru frankar sa' 450 terawatt hours u dan ifisser potenzjal ta' frankar sa' 530 TWh u dan ifisser ukoll ftehim volontarju wieħed. Naħseb li jkun vala pena li ngħidu li fil-erba snin li ġejjin rridu nirvedu wkoll regoli eżistenti wkoll għal ċertu gruppi ta' prodotti u qed naraw li hemm ikun hemm l-ikbar potenzjal biex inżidu li frankar li diġà għamilna u li ma konniex bassarna għalih fir-regolamenti ta' qabel. Ovvjament, ser inserħu fuq dialogu ma'kom fil dibattiti fuq il-miżuri speċifiċi biex bekk konna l-iktar riżultati effettivi. Is-sorveljanza tas-suq hija importanti ħafna hawnhekk u ovvjament kellna ħafna dialogu mal-partijiet interessati, l-stati membri stess, l-industrija, l-gruppi tal-konsumaturi, b'konformità mal-prioritajiet li ġew espressi mill-industrija u l-awtoritajiet nazzjonali qegħdin nippjanaw azzjoni konġunta taħt il-programm tal-Eurogroup fl-2013 biex nappoġġaw l-azzjonijiet ta' sorveljanza tas-suq. U qed nistennew ukoll insaħħu l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-Kommissjoni permezz tal-gruppi ta' kooperazzjoni Atko taħt id-direttivi. Falla pena li nizbdilkom l-attenzjoni għahtiġa li nededikaw bosta rizorsi għal dan l-attività ta' leġislazzjoni, mod partikolari fuq kwistjonijiet ta' implementazzjoni, komunikazzjoni u standardizzazzjoni. U ħanużaw ektar ta' sekwit mill-li moddi entitajiet Ewropej bħal per eżempju il-JRC, il-ċentru ta' riċerka konġunta u anki il-ċentru tal-innovazzjoni għall-appoċ tagħhom. Eżempju ta' dan l-appoċ, f'dan il-Kommissjoni stess, il-servizz uh, Europe Direct jati sensila wisa ta' reazzjonijiet mill-gruppi ta' konsumaturi fuq l design u l-ekotikkatjer fir rigward il-konsumaturi u anke negozji. It-tieni net hemm helpdesk ta' komunikazzjoni fil-EACI li aġenzija li tagħmel rwol simili. Eżempju ieħor huwa marbut mal-xogħol ta' standardizzazzjoni fuq livell Ewropew u li dawk li kim sejħa ehm, konsulenti b'approċ ġdid ikun jistgħu jindirizzaw dawn l-affarijiet taħt il-mandat tal-Eco Design u Eco Ticketjar għal diġà 39 grupp ta' prodotti. Ovvjament, Eh, hemm ħafna xogħol xisir biex nimplementaw da xogħol fl-2012-2013 tafu kemm hemm l-interessi tal-industrija involuti kif ukoll l-interessi tal-konsumaturi li huma b'saħħithom ukoll biex niksbu l-aqwa bilanċ fir-rigward l-ispejjeż u l-benefiċċji dan huwa importanti ferm sensiela sħiħa ta' diskussjonijiet fuq gruppi ta' prodotti differenti ma kienx hemm daqshekk interess f'ċertu prodotti u f'oħrajn fuq boilers, fuq heaters, air conditions, un kien hemm interess kbir u ma kienx hemm bżonn magnet tal kafè biex nqajmu l-entużjażmu. Iżda rridu naraw l-effettività ta' dawn il-miżuri fir-rigward tifrankar frankar tal-enerġija u anki kemm ikunu effettivi u naqsu l-ispejjeż u nkunu effettivi għall-konsumaturi. Hekk qed nippjanaw li nimxu bħalissa Il-Kummissjoni qed tistenna ħafna dibattitu fuq il-prodotti fuq gruppi ta' prodotti individwali. Għanna diskussjoni fuq il-boilers u fuq il-water heaters, dawn huma eh, fl-aħħar mill-aħħar qed jaslu għal tmiem li jagħtina l-frott, ikonna riżultati, għad hemm diskussjonijiet mal-partijiet interessati, qed nistennew li niksbu r-riżultati fil-ħarifa bla diffikulta Imbagħad ħajkun hemm it-tieni round ta' regolamenti fuq il-dawl fid-djar li ġibet ħafna attenzjoni, speċjalment minn mezzi ta' xandir. U mill-punt di vista ġenerali rridu naraw li niżguraw li noqogħdu b'sebajnejn għal gruppi ta' prodotti fejn ikun hemm eh, differenza bejn il-prezz li tħallas u mbagħad il-benefiċċji li jkollhom il-konsumaturi minn miżuri li aħna nieħdu. Dik l-introduzzjoni minn naħa tiegħi sur President naħseb li dan il-kumitat konxju dwar ħafna mill-kwistjonijiet involuti Grazzi Grazie ħafna ta' din introduzzjoni, anka inkludejt il-punti ta' kontroversja li ser nindirizzaw. Ħanibda anka bid-dibattitu għonek Inti samajta li l-eko dizajn ma indirizzax biss il-qasam tal-enerġija. Rajna u koll rapport ta' Suraj Xawtu asmoħra li jagħmlu referenza għal eh, l-effiċjenza fil-rigward ta' rizorsi fl-Ewropa li wieħed irid jieħu ħsieb kif eh, jużom per esempio anka l-ilma, anka l-protezzjoni tal-rizorsi u l-ekodizajn jistaw kol <laughs> jindirizza per eżempju d-doċċa kif timbeda. Naħseb li din huwa eh, suġġett sensitiv ħafna. Importanti li nikkomunikaw mod tajjeb, li nitkellmu b'mod sensibbli. U nixen ingrazzjak li qiegħed hawnhekk magħna sabiex tat Attendi għal din id-diskussjoni. Sur Peter Liza, nisfera li maħallajt il-ħadbara mill-lista per nabda mis-Sur Peter Liza. Grazie ħafna, Sur President, grazie ħafna l-Direttur Ġenerali. L-istess ringrazzjament nishti uh, eh, naddieħ eh, kooperazzjoni Eh, li kena mill-direttur ġenerali mill-ħaddima kollha tiegħu da kollha voluti xaqt nfakkar illi l-ITS hawnhekk kien eh, suġġess importanti ħafna aħna sibna soluzzjoni permezz ta' dikirazzjoni tal-Kummissjoni, però qed naraw anke lobbies li qed poġġu ċertu pressjoni pereżempju eżempju Eh, mill-Business Forum li qed jitolbu sabiex eh, ninjoraw da koll il-qed il-Parlament. Nansax nagħmlu dan il-Parlament huwa eh, istituzzjoni ma nistgħux ikonna din it-tip ta' pressjoni minn dawn it-tip ta' lobby groups. Jiena ħanħu rwol ta' tabib. Il-Komissjoni għamlet id-diagnosi issa għanna pjanat li għamlu tlet operazzjoniet u ħażin li l-Kommissjoni ta' waħda titlaq eh, fuq btala għaliex eh, ma tkunx taf l-urġenza tal-każ fuq l-eko design hija ħasra illi eh, ftitu mal-membri li qed jindirizzaw dan element. Kena diskussjonijiet li għamlu referenza anka l-impatt kemm negattiv kif ukoll pożittiv fuq il-ċittadini fuq il-popolazzjonijiet. aħna rridu nkunu fuq ta' qoddim net f'dan il-qasam huwa uh, element importanti anke fil-politika tagħna. Hawnhekk għandna il-Direttur Ġenerali, ġifier mhux kwalunkwe ħaddiem tal-Kommissjoni u għalhekk uh, huwa xeq nagħmlu ċertu pressjoni mhux hekk? Jekk aħna rridu nimplementaw id-direttiva 9-0. U importanti illi ma għan indirizzaw il-proporzjon il proporzjon tal problema Għandi tlet mistoqsijiet partikolari. Inti diġa semmejt is-sistema tal-tisħin, per eżempju, din hija l-ewwel miżura Meta se nserħu moħna li dak li qed ngħidu verament jiġi implementat? Għandek il- il-magra tal-kafe, toaster, ħafna tamir ieħor jekk aħna ma se nkunu ċari f'dak li ser nagħmlu aħjar ma nagħmlu xejn milli nagħtu messaġġ ħażin u ma nilqawx għal bżonnijiet ta' ċittadini tagħna u anka nindirizzaw kif nistgħu nifrankaw l-enerġija permessa ta' dan l-approċċ anka fuq eh, il-dawl l-elettriku. Għanna ħafna eh, mezzi, ħafna alternativi, ħafna prodotti li jistaw anka jifrankaw l-aksa 30%. U naħseb li hemm ħafna fażijiet minn xi xnadu sabiex aħna sibu soluzzjoni, mhux se tkun sempliċement direttiva li solvinna kollox u importanti li nżommu għajnejna fuq is-suq. Din id-direttiva tot ukoll għall-importazzjoni, ġifiri qed naħdmu għal standard li jolqot lilin mill-Unjoni Ewropea. Anka l-importazzjoni miċ-Ċina fost l-oħrajn. Irridu nikkontrollaw dan l-element għaliex eh, mhux biss eh, eh, nanalizzaw u namlu kontrolli fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea u nispiċċaw ikona prodotti li jifrankaw l-enerġija biss fuq il-karta. Jidu nippjanaw b'tali mod li il-kontroll verament ikun jista' jseħħ. Grazie ħafna, Chris Davis. Għas Eichhout un Anja Weisgerber. Mbat is-sur Eichhout. Grazie, President. Għanna dibattitu politiku mimli velenu fil-Renju Unit u hemm ħafna mill-membri tal-Parlament Ewropew mbagħad u oħrajn mill-UKIP jgħidu aħna nissieħbu fil-suq komuni, ma rridux regoli u hija relazzjoni tal-kummerċ biss u ma jefmux li s-suq għandu bżonn regoli biex jaħdem u ma nistax naħseb b'regolament aħjar u direttiva f'dal każ minn dan. Din il-leġiżlazzjoni toġobni ferm vera l-qalbi. U hija leġiżlazzjoni li qed tgħid li qed timxi l qudiem qed tmexxi bidliet li naqsu l-ispejjeż għall konsumaturi jippromovi l-innovazzjoni, tejna biex nittrattaw it-tisħin dinji u għandha potenzjal biex ikonna użu aħjar ta' riżorsi u jekk nistenduha minn eh, għall-ilma eh, l-affarijiet oħra nistgħu nimxu l qoddim Hija eżempju perfett li l-Unjoni Ewropea tagħmel affarijiet li waslu għad-differenza. L-Unjoni Ewropea x'tagħmel għalik kemm ħafna drabi nisimgħu tintroduċi direttiva tal-ekodizajn per eżempju, waħda minnhom. Madana kollu hemm potenzjal kbir, kontent li Peter il-kallim għatalu l-mikrofonu. I'm sorry, it's Nigel Farage. Naħseb Nigel Farage qed jagħmel li sabotaġġ hawnhekk. Ikompli l-kellim. Peter Leeser spiega x'inhu huma 970 TWH, ma nafx kemm huwa kwalifikat għal kwistjoni li għal l-impjanti nukleari ħajalqu kollha fil-Ġermanja jew waslu biex jalqu, iżda nixtieq li d direttu jirġa jkellimna u jispjegalna eżattament tal-punt fid-dettall. Iżda sissa id-direttiva għada fl-istadju bikri tagħha iżda jista' jkun hemm ħafna riżultati li jiġu attribwiti lilha. Qed tnaqqas qed iżid il-frankar fir rigward l-effiċjenza tal-enerġija. Issa rridu li naġixxu iktar li tkun iktar effettiva biex naslu għal progress. Il-kwistjoni għalija hija x'nistgħu niksbu aktar. Inti d-direttur indikajt x'inhuwa mistenni. Iżda ma żidx l-ambizzjoni maċ li din nistaw namluwa jekk per eżempju ikon aktar rizorsi, iktar personal fuqa, jekk nħaffu per eżempju il-proċessar, jekk intejbu l-implementazzjoni tas suq Għandi rapport ta' sitt paġni minn NGOs ta' rakkomandazzjonijiet li musa noqgħod naqrom hawnhekk imma naf li għarfukom ukoll bħala DG. X'inhuwa l-potenzjal għalhekk? Kemm tista' tkun ikbar minn dak li suġġerejt u xirridu nagħmlu biex dan huwet uħ. Grazzi, issa l-Onorevoli Eichhout. Grazzi, President. Nħambaq fuq kemm huwa importanti dan id-dokument, din il-leġislazzjoni kif qal Peter, iżda meta smajtek titkellem dwar li niksbu bilanċ bejn il-produtturi u l-konsumaturi. Bajt kemm xejn sorpriż, ħafna drabi ma niprofaw namlu dan, imma l-leġizlazzjoni edem biex tappoġġa l min qiegħed fuq qudimnet u niksbu bilanċ tfisser li ħanerġgħu mmorru f'fażi intermedja fejn din il-leġizlazzjoni tittipromovi dawk li qed immexxu l-innovazzjoni. Qegħdin fuq qudimnet. U hawnhekk għandi sensazzjoni li l-Kummissjoni qed tagħmel tipprova toħloq bilanċ ma' dawk li qegħdin fuq wara flok fuq qudiem dawk li qed jqogħdu lura flok dak li waslu l-innovazzjoni. Għanna konsultazzjoni li l-għaddeja l-ħames snin, il-WTO ġit marfa u koll, iżda xorta wahda t-nisma li t provaw niksbu bilanċ ximkien sal-ħarifa. Jekk joġobkom tistaw tamlu aħjar minnek, il-konklużjonijiet kienu ċari, il-proposta qiegħda hemm nafuha, nafu wkoll li nhar il ġimma kien hemm laqat ma l-industrija iżda ma naħsibx li dan huwa il-proġett deċenti u d-direzzjoni deċenti li għandna nieħdu. Hemm proposta u għandha toħroġ għada jekk jista' jkun, iżda jekk dan huwa diffiċli wis allura għamluha fil-bidu ta' Settembru batt delegati. Qed nistennowha bil-ħerqa hija waħda mill-iktar importanti u li nippruvaw niksbu bilanċ għall-aħħar ħames snin. U għalhekk nittama li nkun iktar malajr milli xi ħaġa fil-ħarifa kif għattint kont vakwis hemmhekk fuq ir-reviżjoni inti għat 2014 imma nassumi li dan kien żball u kien 2013 nittama u nittama li hemmhekk inħadnu il-modell ta' min ikun qiegħed fuq qudimnet jippromovi l-innovazzjoni bħalma kien hemm anki fil-Ministru tal-Ambjent fil-Ġermanja. Forse tgħidilna xi fuq dan. Grazzi l-Onorevoli Vice Gerber. Grazzi, ħanżu fil-qosor nireferi dak li qal sur Peter Lise, jiena marriċ li dan joħloq l-impressjoni li l-Kumitat Enveti jipprova jimbotta dal-affarijiet biex jaġġel l-affarijiet b'xi mod, hemm punti kritiċi hemmhekk iva dak li semma Peter Lise Targmini, kmini, hemm prodotti li ħajkunu diskussi fil-pubbliku, per eżempju l magnet tal-kafe jew il-showerheads u mbagħad Hemm punti oħrajn fejn nitkellmu dwar id-dawl fid-djar u fil-proprjetà residenzjali fuq il bozzots x'qed se tagħmlu, x'affarijiet tanġibli ħad tagħmlu. Forsi żbal minn ħatana kien li ma spjegajniex dawn l-affarijiet li ċittadini tagħna dak iż-żmien. Il-fatt li għandna teknoloġiji ġodda, dawn huma opportunitajiet ġodda u forsi għaġġinna l-affarijiet wis u ma spjegajniex biżejjed. Fuq dak il-punt ta' dawl fil-propieta residenzjali jena nishtiq nsus iktar. Grazzi, grazzi l-Onorevoli Vice Gerber, jgħid il-President, dan tressa u kol taħt il-Presidenza Ġermaniza, kena l-Ministru Ġermaniż kena direttiva tal-Eco Design u dan jirrifletti u kol nittama li kien ikun hemm komunikazzjoni wkoll min minnaħat tal-Kunsill fuq dan. Punti kontroversjali ħafna drabi iżda konna għażliet diġà seħħ fl-imoddi u għandna interessi ġenwini hawnhekk u għandna l-prioritajiet tagħna fl-istess ħin. U f'dawn tip ta' xogħlijiet ma naħsibx li l ekodesign design huwa xkiel fuq il-progress imma nsi huwa opportunità l-innovazzjoni, speċjalment fid-daw tal-kriżi għandna ftit riżorsi limitati u naħseb li l-eco jista' jkun element importanti biex nimxu l qoddim Naħseb li dan irridu nikkomunikaw kif xiera. Għandak li qalet is-Sinjura Vice Gerber, imbagħad ġala darba jseħħu l-affarijiet ikollok titli fil gazzetta li tajt heads u ħafna informazzjoni, eccetera Għan Rridu noħorġu minn qabel bl-aħbarijiet u jkollna l-affarijiet ċarati minn qabel biex noħorġu politiki ċari. Jekk nistgħu ngħidu 35% frankar fir rigward tal-ilma grazzi għal bidla fis-sistema tad-doċċa tiegħek, din hija benefiċċju tajba, tajjeb u rrid jiġi spjegat. Iżda ċertu pajjiżi l-ilma huwa skars u għalhekk dan irridu nisquh ukoll. Kenna Sinjura Rod Berend, kommentat fuq il-miżuri volontari u nikkommenta lek kienu ukoll, sur lo il-ftejmijiet volontari kif nsemmaħħom eh, noqmos fil-rigward l-industrija tal-vetturi, per eżempju tal-karozzi, kull ma nisma huwa miżuri volontarji. Għaliex ġeneralment xiġri, dak li jiġri huwa li dawn il-miżuri ma jinkisbux għaliex huma fuq bażi volontarja. Forsi tista' tgħid kentejn aktar fuq dawn il-miżuri jekk imsejħa volontarji. Grazzi. Sodisfat li ngħid li jiena u servizzi tiegħi nilqa' l-sejħa tagħkom biex rabbu l-qoxra nkunu kapaċi aktar, nżommu aktar fuq il-pressjoni u bekk naslu biex nagħtu kontribuzzjiwi mhux biss għall-efficienza tal-enerġija iżda wkoll l-impjiegi u l-ekonomija kollha. U jekk nesprimi ruħi xi kultant mod konservattiv, qed nindikalkom biss li aħna minna proposti pereżempju fuq il-boilers, fuq il-tissin tal-ilma, etc. Għankomlu nid-defendu għom. Jekk hija kwistjoni biss tal-aħħar laqa biex nispjegaw x'inhuma l-benefiċċji lill grupp ta' nies, din kienet talba lill kummissarju ħanamluha iżda mhux se naqtaw qalbna u qatt maqtajna qalbna f'dan il-qasam. Jekk natu ħarsa lejn din il-lista kollha ta' pjanijiet tal-2012 2013 li għaddi minn space heaters, dawl, water heaters, computers, vacuum cleaners, tamir domestiku, elettroniku, kombustjoni. Nista' neqpa sejjer blista li ma tispiċċa qatt. Hija lista estensiva u nistgħu niksbu riżultati u jekk nistgħu niksbu r-riżultati li qed nimbassru hawnhekk ikun manna sema Imma, nishtiq najt li fid-dawl tar-regolamenti eżistenti diġa niksbu iktar minn 1% fil-frankar tal-konsum tal-enerġija li qiegħed fuq mill-frankar li diġa qegħdin imbassru hawnhekk. Hemm tliet stadi biex nmexxu xogħol tagħna f'dan il-qasam l-ewwel net li nagħmlu evalwazzjoni għal kwalinkwa grupp ta' prodott prodotti analiżi tal-benefiċċju tal-ispejjeż preliminari biex naraw jekk hux vala pena ninvestigawha għamilniha għal magni tal-kafè pereżempju u ma tantx turi li hija promettenti għaliex tiddependi fuq l-imġiba tal-individwi. Iżda minnaħa l-oħra l-lista li għandna hawnhekk li semmejtilkom torbot ma' oqsma importanti serji fejn il-konsum tal-enerġija huwa importanti ħafna, speċjalment fir rigward il-bilanċ tal-użu tal-enerġija fid-djar, importanti anke l-emissjonijiet u għall-frankar tal-enerġija biex nwaslu tnaqqis u għalhekk irridu niżguraw li nattakkaw oqsma fejn ħanaslu għal suċċess. Iżda ġala darba nkunu fit-triq lejn riżultat ħari musser inħarsu għal bilanċ fir rigward li tiżen il-benefiċċji meta mqabbel ma' interessi oħrajn industrijali iżda li tikseb l-aqwa fl-effiċenza u fit-titjib tal-użu tal-enerġija b'mod globali. Għalhekk tiskaw serħu raskom li s-servizzi tas Surotenger u huma impenjati bisħiħ għal dan u għalhekk naħseb li għandna livell ambizjuż ferm ta' xogħol x'namlu fl-2012 u 2013 smajt id-dibattitu dwar l-ammont ta' personal disponibbli biex nimplementaw dawn direttiv u direttivi oħrajn huwa qasam fejn huwa valla pena li ninvestu fin-nies biex immexxa l-affarijiet il qoddim Għandi taqsima hawnhekk li diġà qed tagħmel l-almu tagħha biex tlaħħaq ma' dan ix-xogħol qed jagħmluha mod iddettaljat fil-rigward il-fażi bikri ta' nofs u anki fl-aħħar stadju ta' negozjati u ta' diskussjonijiet u ħankomplu nagħmlu dan ix-xogħol bir-reqqa kollha komplu nżomma mal-pożizzjoni tagħna. Ndur għal istoqsija tas sur Peter Lise jiena kont tal-Kummissjoni fi trialogu aċċettajt stqarrija li inti proponejtinna fuq ir-reviżjoni tal-ITS u l-miżuri li mudizuri potenzjali li jridu jiġu inklużi f'din l-evalwazzjoni. U l-kolleġġ tal-kummissarji appoġġa l-appoġġ li jiena tajt għal din l-inizjattiva. U għalhekk ikunu xikunu l-interessi industrijali, id-deċiżjoni tal-kolleġġ kienet favur din id-deċiżjoni u għandha u din l-istqarrija u għandha tiġi appoġġata. Jiena u l-kollegi tiegħi ma nafux eżattament xe tiġri ma naħseb li qed il-Kummissjoni tirrispetta dawn l-istqarrijiet. Il-proposti jibbatu revizjoni qabel il-tajjel tas-sajf. diffiċ diffiċli għadna n nittama li l-vuċi li tisimgħu mill-Parlament Ewropew għam biex dan jamluħ ħajħossu li huwa vitali biex ikun investiment fuq medda twila ta' żmien, sinjal li jista' jingħaddi jingħadda mill-sistema tal-ITS li tista' tkun tista' timxi id fit ma' kulinkwa ħaġa li nagħmlu għal politika tal-enerġija u regolament. Naħseb li huwa importanti ferm li nappoġġaw il-kollegi tagħna fil-qasam tal-azzjoni fil-rigward il-klima u dan għad-deġat namluħ palissa. Kif qed najt, jek natu ħarsa lejn loqsma individuali għall-azzjoni, iva hemm dibattitu rigward il-showerheads u il-vit, tal-ilma eh, il-viti kif għandhom ikunu dizinjati, doċċa tagħna, eċetera, u qegħdin fil-qalba tal-pjantazzjoni tagħna. Fuq il-livell tekniku aħna konvinti li l-frankar potenzjali huwa importanti, iżda huwa konsiderevoli, iżda kif intom semmejtu meta nitlu f'dan ix-xogħol f'dawn tipi ta' oqsma irridu nkunu ċari ser tkun il-komunikazzjoni tagħna matul l-eżaminazzjoni tan-negozjati tagħna ta' dak li jiġi propost. Dan huwa dibattitu li l-Kummissjoni stess u l-Kummissarja ikollhom bħalissa fuq l-inklużjoni ta' dan il-grupp ta', ta prodotti fil-pjan ta' ħidma. Aħna nemnu li frankar potenzjali qiegħed hemm iktar minn foqs per pereżempju. Fuq id-dawl, fuq il-bozzot, huwa importanti ħafna li nkunu rigorużi fl-ispjegazzjoni tagħna ta' x'inhuma l-intenzjonijiet tagħna u mhux nirrepetu l-iżbalji li mhux se ngħid li aħna minna verament imma li l-kollettività tal-istituzzjonijiet politiċi u kumpaniji għamlu dak iż-żmien meta ngħaddejna prodotti ġodda fuq is-suq mingħajr ebda evalwazzjoni reali ta' x'inhija l-perċezzjoni tal-konsumaturi fuqhom. U aħna għandna l-intenzjoni fir-rigward il-kategoriji l-ġodda f'dan il-grupp ta' prodotti li huma l-inef u l-bozzos partikolari li ikunu nkunu preċiżi fil-komunikazzjoni tagħna mill-bidunet. Dawn huma xogħlijiet li ġala darba li tidħol fil-proċess ta' diskussjonijiet diġà kommettejt ruħek u ħatibqa' hemm sal-aħħar u nippruvaw għalhekk mill-bidunet li jkollna komunikazzjoni tajba mill-bidunet. Naraf li mhux qed inkunu preċiżi kif qal Sir Davis fir-rigward il-potenzjal fil-futur, iżda nemmen li reviżjoni tal-11 il-regolament li jisemmejt seri waslu għal aktar minn 1% li referejt għalih. Fil-pubbliku najdu 1% huwa minn tal-inqas wieħed fil-mija. Imma naħseb li wieħed mill waħda mill-talimiet li għandna fir-rigward l-direttiva tal-efficienza tal-enerġija mhux biss fih dan l-istituzzjonijiet iżda barra minnhom hija kapaċità tagħna li nistmaw kemm jistgħu nifrankaw minn kull miżura individwali minn waħda l-oħra biex bekk il-pubbliku kun jaf mill-bidu x'inhuwa dak li qed nimmiraw għalih u x'nistgħu niksbu. Fuq il-970 TWH ma nafx kemm nista' nittrasferija mill-ewwel għal megawatts iżda meta naħsbu dwar l-10% ta' frankar tal-enerġija li ma kienux ser jinkisbu fl-opinjoni tagħna qabel id-direttiva tal-efficienza tal-enerġija dan kien jammonta għall-Unjoni Ewropea għal 500-600 impjant tal-enerġija. Dan huwa wieħed fuq 10 ġifiret qed nitkellmu dwar 60 impjant tal-enerġija li jaħdem bil-faħam. Minn mindu eh, semmejna daw il-miżuri u daħħana daw il-miżuri fis-seħ. Qed nispjega dan għaliex diġà kalkolajna l-frankar li kellna mill miżuri ta' pjantazzjoni bħala linja bażi għal kisbiet ta' 17% li aħna nkludejna imbagħad fil-stimi oriġinali tagħna. Hawn qed nitkellmu dwar potenzjalment eh, mijiet ta' impjanti li jatmu 500 megawatt jew miljuni ta' turbini ta' riħ sitra. Iżda issa li kena diskussjoni ma nafx kemm ħanimxu biex dan ikonna eh, fuq il-direttiva tal-eco-labeling u eco-design naraw li namlu għom biex bekk il-nis ikunu marfa minn qabel. Niqafaw nirringrazzja lill membri għall appoġġ kontinwu tagħkom, għat tħeġġiġ tagħkom u għall merħba li tuni u anki l-appell biex inżommu mal-proposti tagħna. Surek Ekhut, fuq il-boilers, jiena kunna speċifikament meta ser tasal, għax inna nisimgħu għal ħames snin li għan nispjegaw, nispjegaw, nispjegaw imma nistennew u ma naslux. Id-deċiżjoni qed nistennew li tasal kmieni f'Settembru. Bekk wasanna għatmim ta' diskussjoni tagħna xtaqt nirringrazzja l-Sir Philip Low, grazzi ta' din l-opportunità diskutu l-eko design, xemmi pjanat u anka <laughs> one kilowatt, one watt tiswa 10 10 to the power of 12 tamal terawatt. Mela, għada nivvotaw, tinsa il-karta tal-votazzjoni. U l-koordinaturi jekk joġobu kunu prezenti fid-disa għada fil-ħodu u l-lejla tajba l-kulħadd. <laughs> I don't, I don't like voluntary agreements either.